għandi avvis bilan tal-kumitat fuq il-menti ta' harassment u bejn assistenti u parlamenti membri tal-Parlament Ewropew u għal dikjarazzjonijiet li saru bil-miktub minn membru konċernat, il-President iddeċieda li jimponi pjena fuq Marija Roġex skont ir-regola fuq dwar imġieba mal-assistent parlamentari li jikkostitwixxa harassment psikoloġiku. il pina huwa li ma titħallix u ġiet ġiet notifikata l membru parlamentari lbieraħ fil-fatt. Appel bħal dan ikollu effett ta' sospensjoni tal-applikazzjoni tal pina Mhux xi ħaġa sabiħa biex nibdew plenarja, imma fatt. L-ewwel punt fuq l-aġenda huwa eh, dikrazzjoni tal-Kummissjoni qafas komprensiv tal-Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali. Għal dat dibattitu informa li m'hemmx proċedura KHDI eh, u laqqas Blue Card. Onorevoli Komissarju għandek il-kelma, l-odwa tajba, grazzi, onorevoli membri 20 sen ilu il-Kummissjoni adottat l istrateġija tagħha fuq dan is-suġġett fuq l-interferenti endokrinali. U eh, imxina ħafna l qudiem minn dakinhar. Illum dan irrikonoxuh bħala wieħed wieħed minn mexxejja fid-dinja fuq daw is-sustanzi mill-1999 aħna eh, ipprojbejna il l-interferenzi indikrinali kollha u konna l-ewwel biex nistabilixxu kriterji biex nidentifikaw dawn id-disruptors fil-leġiżlazzjoni fuq pestiċidi u diossidi. Diossidi. Għamilna wkoll fondi eh, biex nappoġġjaw organizzazzjonijiet internazzjonali ta' riċerka, imma dan mhux biżejjed. Dawn id-disruptors jibqgħu illum sfida globali u sors ta' tħassib għal ħafna ċittadini. Ma nistawx inkunu kontenti bli għamilna sissa, għanna bżon nixprunaw l-approċ tagħna. U għal din ir-raġuni l-Kummissjoni adottat f'Novembru li għadda il-komunikazzjoni komprensiva fuq l-interferenti endokrinali. Adozzjoni tal-Kummissjoni tikkonferma li aħna nibqgħu impenjati biex nipproteġu ċ-ċittadinanza Ewropea u l-ambjent u qed nirrispettaw l-impentana biex naħdmu fuq meta naħdmu fuq il-kriterji tal-pestiċidi, eċetera. L-interferenti endokrinali għandha tibqa' bbażata fuq ix-xjenza u r-riċerka. U l prinċipju ta' prekawzjoni għandna tletanijiet f'moħħna l-ewwel. Nimminamizzaw exposure kollha kemm ta' disruptors it-tieni naċċeleraw nħaffu l-iżvilupp tax xjenza u t-tielet nippromovu dialogu attiv mal imsieba kon interessat. Il-Kommissjoni identifikat eh, eh, sensiela eh, komprensiva ta' azzjonijiet u dawn imniżlin fil-komunikazzjoni u kontenta nifurmakom li imbeda xol xogħol fuqhom kollha. Il-fitness check kollu kemm hu ta' daw disruptors għandu jiġi finalizzat fl-ewwel nofs tas-sena d-dieħla b'konsultazzjoni pubblika ta' 12 il xahar pjanat għal dis-sena. Dis-sena stess għandna lan norganizzaw l-ewwel laqgħa tal-forum annwali ta' stakeholders u e, e, e, injedu web portal dwar dan is-suġġett u hemm qafas twil, pereżempju fis-settur ta' riċerka li nappoġġjaw ir-riċerka Naf li xuħut minnkom diżappuntati b'dan il-fitness check, nassigurakom li aħna mhux sempliċiment qegħdin sempliċement inniedu xi ħaġa ma aħna lkoll impenjati li naħdmu bisħiħ u fid-dettall biex konna politiki aħjar. Illum aħna approċċi differenti biex biex eh, niddiljaw ma dan is-settu tal-interferenti endokrinali u trattament ta' daw is-sustanzi ma qabel ma nipproponu eh, tibdil fil-leġislazzjoni jridu naraw kif u jekk eh, dawn it-tibdiliet mhux neċessarji u it-trattament involut. Aħna diġà eh, bdejna xi evalwazzjoni taħtieġa imissa dawn E, koprew il-kwistjonijiet kollha u rridu nħarsu lejn ċerti e, kwistjonijiet e, b'mod ġeneriku bħal konsegwenzi li joħorġu mill-interferenti endokrinali. Ir-riċerka ħatimla dan il-vojt u hemm biċċiet ta' leġislazzjoni li regolaw prodotti u użu fil-ħajja użu fil-ħajja ta' ċittadini ta' kuljum u dawn iridu jiġu effettwati, pereżempju leġiżlazzjoni ta' kosmetiċi, ġukarelli u materjal ieħor dal-fitness check ma jibdix mill-bidunet imma jibda permess ta' dejta li għandna diġà eżistenti. Dan aħna rridu ntemmuh kemm jista' jkun malajr biex il-kummissjoni ġdida li tidħol warajna ikollhom diġà fuq ix-xaħdmu qabel ma nagħlaq nixtieq ngħid erba' kelmiet fuq dak li tagħmel kummissjoni ta' kuljum biex timplementa politiki e, differenti ta' dawn interferenti endokrinali. F'ħafna każijiet huma ta' importanza biex e, jiġu protetti konsumaturi vulnerabbli. Żewġ eżempji biss. Il-Kummissjoni ta' tifinalizza l-użu ta' interferenti endokrinali fil-kosmetiċi b'segwitu b'azzjoni regolatorja u t-tieni eżempju fil-, fil Fil-kontesta ikejed nistennew eh, parir ikt xjentifiku f'dan ir-rigward u fatalitajiet li jiġru ħna lesti li naġixxu malli dan kollu jiġi finalizzat. Jiena fiduċjuża li billi navanzaw b'mod koerenti fil-setturi kollha tal-politika tagħna aħna eh, ikollna suċċess f'din il-ħaġa u nħares il-qudiem inħares il-qudiem għal għad dibattitu Issa nibdew blew bil-round ta' kellima għal PPE is-Junjura Gerland. Għal 3 minuti, grazzi ħafna, qed nitkellem fil-fatt fisem kollega tiegħi illi mhux ma jistax ikun fostna hawnhekk imma nixtieq li fisem il-PPE nappoġġa bil-qawwi mod ġenerali din il-mozzjoni u l-punti li ħarġu aħna naqblu malan li niformulaw affas ta' dawn l-interferenti endokrinali. Il-mozzjoni tisħaq fuq qatt ta' punti fej għandu jisir ħafna xogħol u dar rapport hemm ċerti fih ċerti frażit bħal pereżempju hemm bżonn naħdmu iktar bil-qawwi. Validazzjoni tad-data hemm bżonn titħaffef u waqt li napprezza il-punti tal-Kummissarju fuq il-fitness check aħna mħazbin fuq il-ħeffa, fuq ix-tax-xogħol, u rridu nkunu żguri li ma nħallu dal-kwistjoni taħrab minn idejna. Bżonn ikoll ikun investimenti fuq il-kwistjoni kollha ta' sustanzi, sustanzi li jintuża f'taħlitiet u li jkollhom effetti hemm ftehim dwar dan imma kien tradizzjonali dil-ġimma il-membri jużaw l-aħħar diskors tagħhom u smajna ħafna da jkun ukoll l-aħħar diskors tiegħi nixtieq immur lura għal dak is-suġġett għaliex għalija bħala MP mir-Renju Unit nixtieq sempliċement insemmi ħaġa waħda fuq Brexit u kif da jorbot ma da suġġett għax il-Brexit għallimni ħafna, għallimni pereżempju biex qatt ma naħdem u nimxi b'mod eh, eh, bajnejja mamdin fuq xi ħaġa li tkun ideoloġika. Irridu nkunu attenti li ma noħolqux atti ta' fidi kontrarju għal eh, azzjoni bbażata fuq il-provi tista' twassal għal azzjoni li tagħmel ħsara li wara twassal għal dispjaċir x'għandu x'aqsam dama tas suġġett ta' dalodu ħafna illa li xaħna nisimgħu ħafna fuq dak li nsejjaħ isterizmu eh, ideoloġiku dwar l-interferenti endokrinali qed naħseb fuq l-emenda numru wieħed bħal eżempju tajjeb aħna fil-PPM issa nappoġġjawha titlob għal azzjonijiet għal eh, interferenti endokrinali suspettużi bħala fattwali din mhix bbażata fuq provi xjentifiċi, it-tieni punt fuq Brexit li ma nisimgħux mill-esperti fuq dawn l-interferenti endokrinali iva hemm bżonn nisimgħu mill-esperti, hemm bżonn nevalwaw l-affarijiet b'mod kalm u sistematiku. B'mod ġenerali nistgħu nappoġġjaw did-dikjerazzjoni ma naqblux mal-emendi u nħarsu l-qoddim għal mandat li jmiss fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna u issa l-SND is-sinra dalli għal minuti. Grazzi li nipposponu azzjoni konkreta biex nirregolaw l-interferenti endokrinali mhix lussu li jista' jkollna kimiċi huma preżenti kullimkien li jinkludi fil-friexken eh, tal-plastik, ġukarelli tat tfal u pakketta pakettar u aħna nagħmlu l-almutana biex inneħħu sustanzi perikolużi, speċjalment dak bi proprjetajiet interferenti endokrinali. Imma għandna rieda politika u nħossi li l kummissjoni Ewropea għamlet ftit wisq tar wisq. Għatem ħafn hemm nuqqas ta' azzjoni konkreta biex natu protezzjoni sħiħa s-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent edin najdu dan għax anka f'din l-istrateġija għadna din neskludi ġugarelli u kosmetiċi u dan iwassal biss għal eh, frammentazzjoni ta' standards internazzjoni ta' mill ħajja diffiċli għal kulħadd kemm għal konsumaturi ma jkunux jafu x'livell ta' protezzjoni jistgħu jipretendu li jkollhom u anke l-produtturi li jsofru minn standards differenti u diverġenti. Għandna bżonn eh, eh, azzjoni Ewropea li tejn li tpoġġi l-ambjent u l-konsumaturi fl-ewwel post. Sanna bżonn li l-Kummissjoni tespandi l-azzjoni anka ta' dawn il-interferenti endokrinali, pakkettar ta' ikel, ta' ikel, ġukarelli, eccetera. U aħna qed nitolbu għal definizzjoni orizzontali ta' EDCs illi tmur skont id-definizzjoni ta' WHO naħseb inħossu li n-nies għandhom dritt li jkunu jafu li l-prodotti li jużaw ta' kuljum, il-ħajja tagħhom ta' kuljum miex qed tkun ta' ħsara għal saħħithom u nitlob illi il-Kummissjoni tilqa tħassib leġittimu tagħna għax hemm bżonn li nagħmlu phasing out tal-interferenti endokrinali. Grazzi għal darbora. Issa l-alde, is-Sinjura Ris għal żewġ minuti. Grazzi Jiena edha ikenni mill-1999 20 sena ġifieri u ħadd ma jista' jgħid li ma żviluppajniex fuq l-interferenti endokrinali u biex xjenza nbidlet ir-riċerkaturi wrew l-impatt fuq is-saħħa tal-bniedem tal-annimali u r-rabta ma' ċertu majt kroniku, mat partikolari ċertu kanċer, infertilità, ċertu problemi ta' żviluppi neuroloġiċi, dawn kollha ġew eh, eh, saru verità. Aħna rajna dak il għal WHO, it-tfala teddita bħala teddita dinija, saret verita u koll. Għaddin tart ħafna. Il-Qorti Ġustizja kondannat fil-2014 il-Kummissjoni Ewropea x'kienet qed titkaxkar saqajja fis suġġett u erba' snin wara aħna ma moxejn kien, sirna Kummissarju u fil-fatt din istrateġija ġdida tieħu hija xi ħaġa turi li hemm xi ħaġa nieqsa definizzjoni, pereżempju definizzjoni tal-interferenti endokrinali tapplika biss għal prodotti fitofarmaceutiċi iżda nafu l il-ġurnata 80% tal-disponiment joħroġ mill-ikel. Allura aħna rridu nitlu eżattament fejn prodotti kanċerogeniċi li pereżempju huma pakketjar tal likeltana tagħna eh, fil-ġugarelli. Jiena l-bira ħret minn sustanzi biss kienu nizla bħala interferenti endokronali fl-Unjoni Ewropea fejn minn fuq minn elf. Studju fil-fatt li ġi publikat milux sab design anki fi xmara waħda fi Franza. Dani aħna nagħmlu qed nablu nuqqas qed naqgħu ma' kbar aħna dawn hemm dawk li huma l-iktar li jagħmlu ħsara iktar tossiċi mhux qegħdin jiġu nizla. Franza, Danimarka, l-Iżvezja bil-mod il-mod qegħdin jippruvaw jmorġaġu biex leġislaw fuqha issa hawnhekk dan is-suġġett il-valur miżjud ta' armonizzazzjoni Ewropea tieħu sens tagħha biex ikużaw taħarsu is-saħħa u l-ambjent u ejja nagħtu widen ir-riċerkaturi u ċjentisti għaliex aħna mhux qed imorru lin biżżejjed irridu mmorru iktar lil u iktar malajr. Grazzi. Is-Sinjura Konneċ għal żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna, grazzi ħafna, Sur President. Il-istrutturu Komis. Iva, aħna. Aħna għedin provaw niperikilaw il-ħajja ta' ċittadini tagħna li għandu ħabdu ċamma problemi. Mill-1999 meta l-Komissjoni ħarġet l-ewwel strateġija fuq il-endocrine disruptors in qegħdin neħlu l-ħin. Minnix ħafna eh, xogħol kif edna, ma nistajniex tantattaw miżuri biex nimmanizzaw l-esponiment tal ċittadini tagħna dawn is-sustanzi. Dawn l-aħħar ħames snin il-Kummissjoni m'għamlet xi ħaġa waħda minkejja li ġew ġew imċanfrin mill-qorti. L-interferenti endokrinali ma kull kien fl-ikel, fl-ilma, fil-pakketjar, fil-makeup, eh, fil-kosmetika, fil-ġugarelli, li rabu bjom it-tfal. Hemm dubju fuq l-effetti ta' ħsara li jagħmlu dawn is-sostanzi aħna tajna l-produtturi bżejjed ċans li jaraw kif ħajħorġu soluzzjoni u ovvjament ma sabu ebda soluzzjoni. Fil-kontra aħna rajna eh, li eh, provaw anzi li manipolaw il-fatti biex studi xjentifiċi l-interessi eh, il-konflitt ta' interessi ta' xjettisti għu kwistjoni li aħna irridu nħarsu li iktar mill-qrib minn qabel. Interferenti endokrinali jridu jiġu regolati pal karsinogeni u il tossiku għal renumerazzjoni Eh, aħna rridu naraw illi kulħadd jagħmilhom phase out kompletament fi żmien fi periodu ta' żmien aħna rridu illi jkollna kriterju għat-testjar u identifikazzjoni. Aħna rridu nirrealizzaw li bħal mutagens u l-karsinogeni, il-karsinogeni m'hemmx valur ta' esponiment eh, għal endokrituri għal interferenti endokrinali. Aħna hawnhekk dak pereżempju għandna l-biss fimilqa huwa wisq għoli e, il-palla livelli ta' ċettazzjoni fil-ingredjenti tagħna u xjentisti juru li hemm ħafna ħafna inqas minn hekk. Eżis kollegi, nixtieq nitlobkom biex tappoġġjaw ir-riżoluzzjoni tagħna ovvjament u nixtieq ninformakom li aħna ressaqna qata ta' emendi ta' titjib illi aħna nħossu ser juru l-sfrostament tal-Parlament Ewropew minħabba li nazzjoni tal-Kommissjoni biex nagħlaq jinixtieq ngħid li anke jekk aħna nadottaw soluzzjoni kritika bħalissa ma se tkun biżżejjed. Uh, Merci, Madame la Commissaire. Grazzi. Pejtru Rivazi, għal uh, kollinejt illi din il-ġizlatura hija importanti meta nitkellem fuq interferenti endokrinali. Kollegi tiegħi qalu l-WHO mill-2013 jitkellem dwar il-teddida dinija hemm eluf ta' xjentisti li jgħidu li għandek mart kroniku l-kanċer tal-ormoni, dipendenza, il-obeżità, il-kanċer, il-problemi fost it-tfal għaliex qed jgħid illi dawn l interferenti endokrinali għandu problema għall metabolizmu tat-tfal huma interferenti endokrinali li aħna suppost qegħdin niġġieldu kontrija u intom komisjon titlajjaw. Eh, frankament, jkollok leġislatura. Eh, intom għettu, ġifiri, għandkom suppost tkellkom strateġija mill-99, imma xamiltu? Eh, kienem l-Svedizi pala parlament kellhom jgħidu l-Kommissjoni biex jagħmlu xogħolhom intom qegħdin il-barra suppost mit trattat Ewropew biex intom tiddefinixxu eżattament xi kwalifika bħala interferenti endokrinali. Intom jina rritnejt ngħid li fortament fortunatament għandna l mps fil-fatt għal dak li protezzjoni ta' saħħa ċaddini, għal ħax ma kienx għalina. Imma intom għattam, t tipproponu. proponu li intom ħatużaw il-prinċipju ta' prekozzjoni biex minimizzaw l-esponiment tan-nies, iżda meta aħna qed nisimgħu illi e, min qed jgħid illi hemm il-parċentisti li l-nisa tqal li qegħdin ikorru ħabba fek u li hemm problemi ta' mart fil-poplu tagħna li qed jikber intom għatamlu tagħmlu xejn dan. Allura r-riżoluzzjoni li aħna qed nipproponu qed tgħidu le Ajja mmorru, ejja, ejja nħarsu mill lat leġislattiv. Laqas biseb definizzjoni komuni orizzontali tal-perturbaturi jew interferenti endokrinali fuq l-addittivi fuq il-ġugarreli fuq il-kontenut alimentari, dan jod biss l bioċidi u pestiċidi. Inkredibbli U meta nħarsu lejn it-testijiet tal-evalwazzjoni ta' impatt, laqqas biss qed nitkellmu fuq it-talba ta' awtorizzazzjoni tas-sustanza ma' min qed min qed qed titqu. Aħna għarridu fil-mandat li jmiss li jkollna ehm, pjan ta' azzjoni biex ikun nistgħu neliminaw dawn il-interferenti. Mux biss hija kwistjoni ta' mutageni u kanserogeni, s-saħħa tan-nies qed jitkellmu dwarhom, il-lobbies qegħdin eh, jistanaw fuq is-saħħa tan-nies. Kommissarju, issa nistennew it-tweġiba tiegħek fuq da' suġġett. Aziz President, onorevoli membri, grazie ħafna tal-kommenti kollha tagħkom kważi 20 sena wara l-ewwel strateġija fuq dawn l-interferenti endokrinali da suġġett jibqa' ta' sfida globali u sorsa tħassib għal ħafna ċittadini Ewropej kif intom ukoll semmejtu. Waqt li aħna minna tib eh, progress sinifikanti fuq biex nifmu dan u niġġestixxu dawn l-interferenti endokrinali naqbel magħkom li huwa importanti li flimkien eh, nixprunaw l-isforzi tal-Unjoni Ewropea fuq dan kif jiena diġa semmejt ukoll il-servizzi tal-Komissjoni diġa bdew jaħdmu fuq azzjonijiet differenti u strateġija is-sena l-oħra. Fl-istess ħin aħna kon aħna ħan l-implementazzjoni tagħna ta' politiki li jeżistu li għandhom x'jaqsmu ma' dan ma' dan is-suġġett, dan huwa settur fejn hemm bżonn koordinament li hu essenzjali. Nistenna għajnuna u appoġġ minn din il-Kamra biex flimkien nipproteġu l ħajja ta' ċittadini tagħna u nipproteġu s-suq u e, namlu is-settur ambjent fejn il-negozju il-negozju e, jaħdem. Nixtieqilkom ilkoll eh, l izbaħ xewqat eh, għal kwalunkwe pjaniet li tannu fil-futur. Grazzi ħafna kollegi narċevejt mozzjoni waħda ta' riżoluzzjoni biex nagħlqu da' dibattitu. E, mill-grupp tal-PPE, mill-SNDs, mill-ICR, ALDE, il-ħodor u l-gubja. Id-dibattitu issa magħluq u l-vot huwa skedat fl-erba tal-lum. Issa ngħaddu għall punt li jmiss fuq ir rapport tas Sinjura Kluna tal Single Window Marittima Ewropea. Nistieden issa lir-Sinjura Rapporter għal erba' minuti. Kjoġbok, Sinjura Klina, grazzi ħafna, Sur President, Komissarju, Shadow Rapporteurs, jien naħseb da kien fajl pozitiv ħafna, kooperazzjoni tajba ħafna fuq dal-fajl fuq din il-Single Window Marittima Ewropea li għandha lan li t-facilita l moviment ta' prodotti eh, minn porta ieħor biex inkunu żguri meta E, vapur jidħol f'port ikun hemm armonizzazzjoni ta' dejta li jridu jkunu konformi miegħu. Palissa sitwazzjoni frammentata u mhix faċli li vapur jidħol f'port Ewropew anke f'pajjiż wieħed għandek portijiet differenti li għandhom kundizzjoni differenti f'ċerti portijiet, eċċetera. Allura l-idea hija li nifaċilitaw il-kummerċ bil-baħar u nagħmlu proċess sempliċi. Kellna kooperazzjoni mill-portijiet tal-baħar u aħna ingaġġejna f'tat idiet magħhom xi wħud mill-portijiet għadhom lura imma xi wħud oħra għadhom e, qegħdin il-qudiem ħafna. Allura kifet kellna kooperazzjoni tajba ħafna fit-trialogi wkoll nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għax-xogħol li sar anke għall-Presidenza Rumena aħna ħdimna tajjeb ħafna magħhom. Allura hawnhekk kellna e, fil-Parlament Ewropew kien rappreżentanza mill-industrija tat-tbaħħir. Allura kont kuntenta li naħdmu flimkien u faċilitazzjoni ġenerali negozjati mal-kummerċali mal-Istati Uniti, il-Kanada, u ftejmi oħra kommerċjali għall portijiet tagħna għall-industrija ta' tbaħħir u għan-negozju Ewropew dak kollu huwa ta' vantaġġ tagħhom. Allura da verament kien pożittiv ħafna l-kumpaniji ta' tbaħħir għedin niffaċilitaw is-sistemi u noħolqu single window b'madwar żewġ miljun eh, wasla ġoport fis-sena u ħajtnaqqas il-pis għad baħħir u il-kompetitivita ħat ittejjeb li naħseb hija importanti ħafna u ħanżidu effiċjenza u ħannaqsu wkoll il ħannaqsu il-pis tal-amministrazzjoni. Kien hemm qatt ta' kwistjonijiet partikolari li aħna ndirizzajna l-ewwel nirrikonoxxu l-portijiet li diġà jeżistu jekk f'ċerti każijiet hemm iktar ħtiġijiet ta' dejta, irid ikun hemm dan nistgħu nakkomodaw imma l-perjodu limitat ta' żmien. Teknoloġija u netralità kienet parti mid-datijiet tagħna wkoll u jiena kuntenta li diġi irreferita għabbażi ta' din il-window u naħseb biex xedew rapporti sa jitkellmu fuq dan imma għalina dakin dawn rakkomandazzjonijiet kienu importanti dwar pereżempju min hu responsabbli min hu għandu jiġi kontattijat f'ċerti każijiet. U nħares il qudiem għal fażi li jmiss tal-implementazzjoni u naraw ir-riżultati f'dak li għandu x'aqsam ta' tnaqqis fil-burokrazija, fil-ħin ta' tbaħħir, eccetera Grazzi ħafna. Commissioner, you have the floor. Kommissarju għandek il-kelma. Dear President, Onorevoli membri, il-Kommissjoni hija kuntenta ħafna li l-leġislaturi waslu għal ftehim politiku fuq dan ir-regolament li jistabilixxi Single Window Marittima Ewropea. Issa aħna ħankunu kapaċi nwieġbu għat-talba li ħafna d-dejja għall-industrija marittima għall-ambjent armonizzat min-naħa għall-oħra għal-rapportar ta' tbaħħir fil-portijiet Ewropej kollha. Partikolarment nixtieq nirringrazzja lir-rapporter Sinjura Klun kif ukoll il-Shadow Rapporters u l-Kumitat qed nħobbjaċina rakom għawillum għax-xogħol li determinanti li poġġew biex naslu għal ftehim b'mod faċli u b'mod tajjeb. Illum l-operaturi eh, eh, jaħlu bejsija u tliet sigħat f'kull port biex jirrapportaw. Issa l-amministrazzjoni tar-rapportar ħatonqos b'60% li li allura jevitaw 2.5 miljuni sija fis-sena u spejjes f'ċifra tkun 75 miljun euro fis-sena sal-2020 għanna l-integrazzjoni tal-single windows marittimi jissi jaħdmu f'ambjent orizzontali u dispożizzjoni ta' interface armonizzata għal rapportar bħal dan. L-ambjent ġdid ukoll iħaffef l-iskambju u l-użu mġdid ta' data u l-implementazzjoni l-implementazzjoni tal-prinċipju li tirrapporta darba. L-ambjent issa jikkonsisti li vapur jirrapporta bl-istess mod u fejnu u x'inhu li ma portikun. U dan ħaj jibbenefikaw ukoll e, e, bi flus e, faċli ta' informazzjoni s-settu ta' tbaħħir jikkonsidra dan regolament bħala wieħed mill-iktar l-iktar inizjattivi importanti f'dak għandu xaqsam ma' effiċjenza u tnaqqis ta' pis amministrativ u diġà E, e, id-dinja ta' tbaħir ġa esprimew e, sodisfazzjon b'dan it-test li qbilna fuqu. Dan huwa test li sab l-approvazzjoni ta' tliet istituzzjonijiet u settur marittimu ħaj benefikaw minniku billi jipromuovi digitalizzazzjoni u flus iktar faċli ta' informazzjoni li ħajkollu impatt kbir fuq l-amministrazzjoni u fuq il soluzjoniet ta' multimodell. Grazie ħafna. Thank you, Commissioner. We will... Grazzi, Kommissarju, naddu għal kalima fissam il-gruppi politiċi l-ewel l ipp e Van de Kamp. Grazie. L-għodwa tajba li kullħat. Nishtiq ingrazzja il-rapporter fuq din il-kwistjoni komplikata. Ningrazzjak. Fuq id-diġitalizzazzjoni tas-settur tat trasport, President, hija xi ħaġa li aħna għaddej mingħajr problemi s'issa u kollha jrid aħna ħasar ikollna sistema tat trasport hija iktar nadifa. fuq il-single window marittimu, aħna titkellmu fuq firxa sieħa ta' elementi li kollha għandhom x'jaqsmu ma' rapportaġġ tal-vetturi jaslu fil-port. Mhix biss kwistjoni tal-dokumenti tal-portijiet imma ta' dwana ta' sustanzi perikolużi u firxa ta' elementi. il-direttiva tal-2010 marret żmerġ u allura ħriġna b'din id-direttiva ġdida issa li l-ittama se jtuna iktar uniformità u iktar ċarezza personalment għandi mħasseb dwar kooperazzjoni fis-sistemi differenti b'mod partikolari s-sistemi tal-komunità tal-portijiet kif qed taħdem dik fil-verità nittama li l-kummissarju jaċċerta li din id-direttiva hija implementata sew President, dan huwa l-aħħar diskors tiegħi fis-sala. Grazzjakom il-koll. Għal kooperazzjoni tajba ħafna dejjem li kelli dejjem magħkom il-koll. Sur Turichken, Reverie Bolts u koll, grazzi tassew. Grazzi, naħseb illi kieku kien hawn ħafna nies hawnhekk hawn ġew kienet kamra sieħa żgur kien ħajkollok applaw sinifikanti. Fara wieħed mill- Eh, atturi ewlenin mhux biss fil-Kumitat Tranu nixtieq nirreċiproka li sew kien ta' pjaċir kbir naħdem magħkom mal-koordinaturi u nċert nisab ċert li din issa l-ħadd ħossu nuqqas tiegħek. Issa l-SND sur Frankenstein. Eżis kollegi, sinjuri. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter u x-shadows kollegi oħrajn u anke l-Kummissjoni għall kooperazzjoni eċċellenti li kellna għal dan il-fajl. L-għan tagħna kien illi ma jkollniex il-burokrazija li huwa għan li jiena ċerta b'ċerti li sibna regolament jfisser inqas burokrazija għal dawk li qegħdin jaħdmu mal-bastimenti, mal-bdoti, mal-awtoritajiet, mal-, -bastimenti, mal bdoti mal awtoritajiet mal ma' kulħadd dan is-single window ħaj jisimplifika l-skambju ta' informazzjoni bejn il-bastimenti l-awtoritajiet tal-portijiet u barra minn hekk aħna rajna li ħar ikun hemm taħriġ sura ta' nies għal dawk il-ħaddiema fil-awtorità tal-portijiet li ħajkunu qed jaħdmu din is-sistema l-ġdida. Aħna nafu li dan huwa essenzjali biex il-port jaħdem, jiġifieri li jkollok staff diċenti. Imma mhux biss dan ir-regolament li aħna pprovajna ntejbu għal lat marittimu F'daw l-aħħar ħames snin aħna kellna xi affarijiet li aħna dejna naħdmu fuqhom. Il-pakket ta' portijiet ovvjament li issa qed jiġi applikat fl-istati membri mm, dawn l-aħħar xhur. Fir-regolament aħna rajna liberalizzazzjoni applikata u saħaħna l drittijiet tal-bniedem u naħseb illi sempliċiment nistgħu ngħidu il-kwistjoni tal-ħela tal-portijiet, eh, tal-problema tal-skar tal-portijiet din waslet għal din il-bidla fir-regolamentazzjoni. Nixtieq ningrazzjakom għall kooperazzjoni tajba iżda nixtiequ eh, naħseb illi ta' min ukoll niftaħru kemm xejn għax għaliex xiddifu permezz tagħna li eh, dan il-regoli ġew imsaħħa u mhux biss minħabba l-port tiegħi ta' Hamburg lanqas. Grazzi Nevoli Hamburg. Grazzi, Kummissarju, kollegi. Fil-fatt, eh, jiena fil-fatt qed nagħlaq ċirkolu hawnhekk mhux biss għax dan huwa l-aħħar diskors tiegħi imma meta jiena ġejt fil-Komitat tat Trasport fil-2009 jiena ftakart illi l-kollega Belġana tagħna kien qed jaħdmu fuq leġiżlazzjoni ta' qabel ġrivi fi kliem ieħor il-kwistjoni tal-karta diġitali volontarja l-portijiet u konna qegħdin nitkellmu dwar il- tieqa waħdanija li mhux neċessarjament kienet tiġi implementata imma qed naraw li sa dan ma seħħx la fil-Ġermanja la band oħra, jiġifieri aħna minna passi l quddiem u l-proċessar diġitali tal-portijiet u servizzi tal-portijiet fil-fatt għalmenu hija fuq karta hemmhekk jiġifieri eċċellenti għaliex mm, ħaffef il-proċessar għall-portijiet. Intom ħaturi li minn ħalqi Jiena mill-Ġermanja. Il-Ġermanja tagħna ta' fuq tal-Ġermanja aħna għamilna ah, ħafna affarijiet, pereżempju pakket tal-portijiet fejn jiena kont involuta wkoll, kooperazzjoni eċċellenti hemmhekk, il-skart tal-bastimenti. U issa r-rapport tal-lum għaldaqstant aħna għamilna ħafna għall portijiet f'dawn il-Parlament u kif qed għal huwa l-aħħar diskors tiegħi u daqstant nixtieq ringrazzja lil kulħadd ma tantx nies hawnhekk fis-sala llum iżda dan hu suġġett importanti ħafna ma l-kumjent preżenti dalgħodu huma l rib qrib tiegħi li ħdimt magħhom il qrib dawn l-aħħar ħames snin xi wħud minnhom anke l-għaxar snin li jniew. Eh, Kienet avventura, il-Parlament huwa l-iktar post demokratiku li għandna. U naf illi hawn persuni ġodda li deħlin u l-Onorevoli Bolx il kummissarju hawnhekk eċċellenti is-Sur Pavel u jiena ċert illi inti qed tippreżenti bħala kollega tat trasport u nibqa' fid-dili lejn dawn il-kwistjonijiet ta' trasport. Iva, jina u koll kollinejt li jintob ħatħallu vojt sinifikanti fil-parlamentu ta' min jgħid għal darbuħra illi ħanħassu nuqqas tiegħek. Nadu għalli FDD għal minuta u nofs l-Onorabli Sejmuru. Sur President, grazzi sew. Napprezza l-importanza ta' dan ir-rapport li dawn il-kustjonijiet jiġu streamlined u simplifikati jiena tassew kuntenta li eh, laqasna l burokrazija fl-Unjoni f'dan ir-rigward iżda tħassib tiegħi huwa l-ħażna tad-dejta u l-monitoraġġ tal-użu kontinwu tiegħu. L-Unjoni Ewropea hija saħħitha ta' kemm l-iktar ħolqa eh, tal-katina dgħajfa li għandha u jiena mhux qed nara li dan ħajgawdu inna l-portijiet tal-Renju Unit għaliex biex kbira minnhom huma ta' proprjetà privata. Eh, jiena wkoll nix ngħid li probabbli ħalla ħaġa ħabba nitkellem din is-sala u nieħu l-opportunità biex ningrazzja s-staff kollu tal-Parlament inkluż id-xofira tant użi miegħi nirringrazzjakom tal-korteżija tagħkom u tas-servizz tagħkom Deħna niddefendi dritt ta' minnkom illi jridu tappoġġjaw il-viżjoni u l-ambizzjoni tal-Unjoni jekk dak huwa dik ix xewqa ta' pajjiżkom. Naf li ħafna minnkom batejtu biex tarifmu għaliex aħna rridu noħorġu mill-proġett Ewropew jien ħanejtek biss. Intom għandkom tagħtu widem biex taraw kif tikkomunikaw u tkunu ġar ġirien tajba. għax il-partit ta' Brexit diġà qed fuq quddiem fil- fil-polls. Your colleague can also uh, best uh, wishes to... Uh, to... Grazzi ta' sew, nawguralkom. Issa għal żewġ minuti, nirvoli Petikajnen. partijiet huma essenzjali għall ekonomija taħdem fl-Unjoni Ewropea, allura da kollox li nistgħu nagħmlu biex intejbu ix-xogħol il-mod kif jaħdmu huwa importanti. Jekk nikkonsidraw il- ġid tal tagħna lkoll. Allura aħna nixtiequ ningrazzjakom tal-kooperazzjoni eċċellenti dan juri li mod sempliċi dan xi jfisser meta aħna l-Unjoni Ewropea tagħmel iktar flimkien kif nifrankaw fuq l-ispejjeż. Kif insaħħu l-użu u kapaċità fil-portijiet huwa eżempju tajjeb ta' diġitalizzazzjoni xi tfisser fil-prattika u kif nużaw id-diġitalizzazzjoni fir-rapportaġġ u fil-monitoraġġ kontroll ukoll tagħmel tfaddil fl-ispejjeż u ntejbu l-kwalità iżda nixtieq ukoll nirringrazzja apparti nirringrazzja dan nies ngħid illi fil-verità jekk inqabblu ma' sitwazzjoni globali l-portijiet tagħna huma f'qagħda tajba. Aħna għandna bżonn li nagħmlu lista ta' stennijiet tagħna tal-portijiet tagħna fejn kull materjal li wieħed jista' juża jista' jerġa' jintuża fuq livell iktar għoli possibbli, jiġifieri purifikazzjoni tal-żejt u fux inġenerazzjoni eh, u permezz tal-monitoraġġ elettroniku Aktar minn issa ħankunu qegħdin nagħmlu monitoraġġ tal fatt li aħna qegħdin ikonna regolamentazzjoni ambjentali u regoli anki il dawn il-rekwiżiti il tal-maskart u ħafna drabi il-fatt li mhux qed jiġi riċiklat kollox u naħseb li nifokaw fuq da. Rovoli Demonte. Grazzi President, il-teknoloġiji ġodda qegħdin iwasslu għal xeni mondinija li aħna qed għibru l isfida tagħna, inkluż il mobilta u aħna ta' kompetitur qawwi f'dan ir-rigward aħna kull darba illi jitlu bastimenti illi jarmu l-skart meta jorbtu f'port huwa kbir u aħna għandna bżonn illi kuna dikjerazzjonijiet armonizzati. Palissa m'għandniex armonizzazzjoni bejn l-istati membri u dan qed iwaqqaf twaqqasal għal piżijiet amministrativi kbar mill-single interface aħna nistgħu ntejbu l-interoperabilità u l-interkonnessjoni bejn is-sistemi differenti u nħeġġu l-iktar sim tad-dejta b'mod effiċjenti. Ningrazzja l rapporter għal xogħol eċċellenti, il-kollegi wkoll u issa minħabba li aħna l-Ewropa tal-Poplu nilqa' fis-Sloven nażvidejna sfala u anki bil-Friwilano. Grazzi lil kulħadd, Grazzi President. Thank you, and of course, Friulano is uh, not only your mother tongue. Il-Friulano mhux biss huwa l-sin pajjiżek imma d-dialett ta' pajjiżek imma wkoll għandhom għandkom imbita biet eċċellenti li tasewni gosbi. Onorevoli Liberatski. Jiena staqsewni f'pajjiż tiegħi diversitin tal-partijiet eh, u tal-bastimenti. Mela xi fisser din l-istrumenti xi fisser. Faċli li aħna qegħdin nipproponu li min jaħdem fil-partijiet sajjida u kollox li jkollna sistema unifikata ambjentali kemm għall portijiet kif ukoll għal bastimenti. It-tieni net li aħna jkollna sistema integrata fuq livell tal-Unjoni. U nixtieq nkun konvint illi aħna qed ngħidu li ħankunu iktar nodfa fl-enerġija tagħna, ħankun hemm inqas burokrazija wkoll biex dan il-mod ikun nistgħu nilħu xi tip ta' livell li huwa sodisfaċenti għal kulħadd. Ġifieri inqas burokrazija iktar protezzjoni. U biex inkomplu ma' dak li qal ħadd ieħor, grazzi Sur Van de Kamp mhux qed hawnhekk fostna fortunatament. Sinjura Meissner, Sur Fleckenstein. Grazzi Pavel għall kooperazzjoni tagħna fit-Kumitat tat Trasport. Grazzi tal-ħames snin Kummissarju li kellna flimkien inawguralkom. <clears throat> Grazzi tassew, nawguralkom għal Kelli Berezki anke minn mhux biss minn tran anke mill-buro. Grazzi lilkom is-Sur Caputo għal minuta. Grazzi tassew għall-operaturi tat trasporti marittimi jridu jisodisfaw wisq rekwiżiti biex jagħmlu ħafna dikjarazzjonijiet mill kotarba li li jidħol fil-port bastiment. Il-problema hija prerekwiżiti differenti ta' dikjarazzjoni fi stati membri differenti f'portijiet differenti dan iwassal l iktar spejjeż addizzjonali industrija. Skont il-kalkoli tal- industrija tat trasport marittimu jiddedika kull sena xi 4.6 miljuni sigħat għal dawn it-tip ta' dikjarazzjoni ma' wisq single window ħadd tippermetti li naqsu sew dawn it-tip ta' piżijiet amministrattivi kontribwixxu biex jaġevolaw iktar il-kummerċ u d-diġitalizzazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-mobilità marittima. Dan ir-regolament ikunu qegħdin noħolqu kondizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-prinċipju una tantum, jiġifieri l-bastimenti jistgħu jagħmlu dikrazzjoni waħda fil-portijiet u jużaw dik l-informazzjoni għal meta jitlu mbagħad portijiet oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Thank you very much indeed, Mr. ta' sew, Sur Caputo. Naddu għal kanċni għaj. Naddu għal Sur Farija. Grazzi. Il-teknoloġija ġodda qegħdin il kontest eh, tal-industrija tagħna li għandhom jagħmlu tajjeb għal din l-isfida u jsiru mexxejja fil-qasam tal-mobilità. Jiena kontraporter ta' dan il-rapport tat trasport u din ir-regolament jista' jgħinna biex narmonizzaw aħjar l-armonizzazzjoni ta' informazzjoni dikjerati l-awtoritajiet u fornituri ta' servizzi permezz ta' pjattaforma waħdanija l-pjattaformi nazzjonali waħda u dana e, nistgħu nużaw din il-single window għal biex inkunu neutrali fil-lat teknoloġiku biex ikun hemm żvilupp teknoloġiku li jagħmel tajjeb għal seklu li qed ngħixu fiha. Issa qed nistennew bil-ħerqa għal iżviluppi u biex kun nistgħu niksbu l-għanijiet armonizzazzjoni aħna rridu nikkopraw ħer fuq il-livell ta' użu ta' dwana u anki marittimu aħna għal dik li hija l-kooperazzjoni tajba għall kummissarju Bulc u l-kollegi tagħna nixtiequ ningrazzjawkom ehm, speċjalment il-Komitat Tran. Grazzi Nivoli Pospiċil. Dziękuję pięknie panie przedsedajcy. Ja... Grazie tassew, chair. Melux, jiena ġejt mitlub minn xi operaturi. Jekk din l-ideja li kienet tajba fija nifissa tista' twassal biex l-amministrazzjoni tkun iktar diffiċli. U għalhekk qed nitkellem din pjattaforma wattanija jagħmel sens għaliex kun soq narmonizzaw ir-rekwiżiti għall operaturi tad-dajes tal-bastimenti. Però fir-Repubblika Ċeka qed ngħidu illi il, kulħadd għandu intenzjonijiet tajbin ma jfissirx li ħajwasal għat-tajjeb u ma jfissirx li ħan nispeċaw situazzjoni, nisabaw nispeċaw situazzjoni fejn ħajkun hemm iktar burokrazija. Eh, jekk nagħmlu dan, eh, jekk il-rekwiziti eh, mhumiex eċċessivi żejt mela dan għandu jkun dak li jena nagħmlu. Il-armonizzazzjoni għatajbu jridu jkun hemm kondizzjoni taħir operaturi ekonomiċi. Grazie. Grazzi, ħames snin wara minn meta wasalt eh, hawnhekk kien hemm simetrija perfetta għaliex smajna eh, l-argumenti fuq aktar armonizzazzjoni, l-affarijiet li jnaqdu flimkien u għalkemm eh, wasalt kważi fl-aħħar diskors tiegħek nisimgħu aktar u aktar diskors simili. U jiena naħseb hemm ġoġa speċjali meta jkollok posti differenti b'regoli differenti u regolament illi naqsu d dokumenti hija xi ħaġa ġdida, ma forsi tista' taħdem. L-affarijiet hawnhekk f'dawn il-ħames snin ma tantx inbidlu u l-konsistenza hemm naqsa konsistenza u l-affarijiet qed jinbidlu madwar l-Ewropa l-Ewropa għalkemm l-affarijiet mhux qed jinbidlu hawn ġew hemm dawn li rieħad differenti fuq barra u ħajkun hemm effetti fuq l-elezzjonijiet u ħajkun hemm argumenti differenti. Grazzi ħafna nagħlaq il-proċedura ta' catch the eye. Issa nitlob il kummissarju eh, Bush sabiex eh, tagħmel il-konklużjonijiet tagħha. Sur President, membri onorevoli, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom tal-kummenti tagħkom dawn jimxu f'konformità mal-kooperazzjoni li waslitna f'dan il-punt. Jiena nixtieq nenfasizza għal darb'oħra kemm huwa importanti li dan ir-regolament jista' jaħdem is-single window marittima u single area. Il-profit eh, il-profit se jmur għall-ambjent għall-organizzazzjoni tagħna ħajkun hemm iktar effiċjenza u ovvjament il-baħir ħajkun iktar kompetittiv. Forsi punti ħor ta' kjarifika dwar il-sistemi ta' komunità tal-partijiet. Il-Kommissjoni mhux se tneħħi kanali oħra possibbli meta dejjem jekk l-interface tal-single window marittima jkun disponibbli u l-operaturi jingħataw l-għażla dan din tkun għażla għall-istati membri min-naħa l-oħra is-sistemi tal-komunità jkun jistgħu jużaw il-servizz ta' dejta u jagħtu eh, servizzi ta' valur miżjud fil-portijiet għall-operaturi marittimi dejjem jekk jikkonformaw mal- mal-punti li għandna fl-applikazzjoni ta' dan ir-regolament. Fl-aħħar jiena nixtieq nirringrazzja darba oħra lis sinjura Klun għal eh, kooperazzjoni eċċellenti, nirringrazzja l-Shadow Rapporters kollha u l-kollegi kollha għal eh, dan ix-xogħol importanti u fokat illi wassal għal din il-leġiżlazzjoni tant importanti. Sur President, jiena nixtieq nawguralek ukoll fl-elezzjonijiet li jmiss membri onorevoli din ukoll hija l-aħħar eh, darba li qed nidher hawnhekk quddiem dan il-Parlament u allura nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex ngħid li jiena verament grata għal dawn id-dialogi li mhux dejjem huma aktar mhux dejjem huma faċli imma dejjem huma kostruttivi u aħna qatt ma morna l-bot mill-mejda tan-negozjati anki jekk l-affarijiet kienu verament diffiċli u dan huwa l-messaġġ għall-Ewropej dan huwa l-ispirtu ta' demokrazija u uh, għalkemm kien l-affarijiet li kienu verament diffiċli dejjem onorajna onorajna il-konklużjonijiet <clears throat> hekk kif suppost demokrazija. Allura nishti illi nkomplu b'dan l-ispirtu anka intom tkunu fejn tkunu u nittamaw li jkun hemm riżiljenza u jkollna Ewropea eh, kooperattiva għabbażi tal-valuri komuni tagħna. Nirringrazzjakom verament kien ta' privileġġ illi ħdimt magħkom u nawguralkom tmorru fejn tmorru. Grazzi. Kommissarju, naħseb li l-applaws jitkellem waħdu min-naħa tal-Komitat Tran kollu. Naħseb kien, kien ħames kienu ħames snin importanti ħafna żbieħ anke niftakar li meta inti kont eh, nominata inti Naħseb illi inti u aħna koprejna ħafna affarijiet. U għalhekk jiena nixtieq nawgura lil kulħadd u lilek ukoll. Sinjura Rapporter, Sinjura Kluna, nixtieq nagħtik l-aħħar eh, żewġ minuti, grazzi President, żgur li smajt mill-kontribuzzjonijiet eh, tal-lum kemm din il-leġiżlazzjoni hija Eh, eh, importanti għaliex dan ħajrbaħ kulħadd ħajkun ħajtnaqqas il-ħin madwar 50% għal il-Kommissjoni tajjeb ħafna kulħadd ħajjirbaħ. Allura naħseb li din hija xaġa pożittiva ħafna nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-kontribuzzjonijiet tagħhom grazzi tal-appoġġ eh, l-fatt li wasalna f'dan l-istadju naħseb li huwa eżempju pożittiv ta' xista jiġri meta l-Ewropa taħdem flimkien biex nagħmlu l-affarijiet iktar kompetittivi għall-industrija marittima tagħna biex il-prodotti jaslu fuq is-suq. Allura naħseb dan huwa pass il qudiem u eh, din hija xi ħaġa importanti biex nalaq biha jiena din hija dan huwa l-aħħar diskors ta' din il ġitatura nittama li nkun hawnhekk nerġa' għal aktar diskorsi. Ma nixtieq nirringrazzjak, Kummissarju, eh, anke waqt dan ix-xogħol fil-qasam tat trasport, fil-qasam tal-portijiet u l-pakkett ta' mobilità. Jiena jkolli ngħid illi anki x-xogħol eh, tas sigurtà tat torra jiena segwejtu u kienet biex xogħol importanti, għavolja forsi ma diskutajni xillum. Nixtieq ringrazzja l-Onorevoli Van de Van pala koordinatur jew il-mexxej fil-PPE għalkemm forsi ma jħux pjaċir ngħidlu mexxej imma nirringrazzjak ħafna għal dawn l-aħħar ħames snin, grazzi Gżina wkoll għax-xogħol u l-impenn tiegħek fil-qasam marittimu xi ħaġa li għal qalbi ħafna u jien nħoggos li ħdiet miegħek u nawguralek ukoll. U allura irti sara il ħafna nies illum, imma dan huwa moment pożittiv eh, sabiex nikkonkludu bih, nikkonkludu b'dokument illi ħajamel il-ġid u eh, jenfasizza dak fuq dak li hija l-Ewropa li naħdmu flimkien eh, u jirna xirna u xaġa verament tajba. Allura nawguralek ukoll President. Grazzi. Iva li l-ek ukoll, x'atmosfera għandna llum għalfej ma jkollniex eh, tal-inqas 200 ġurnata tal-aħħar waqt il-mandat għaxek kirkun uħalqu atmosfera ħjar. Imma din hija ħajja politika, grazzi ħafna tax-xogħol tagħkom, Grazzi tal-kooperazzjoni ma'kom waqt fil-Komitat Tran, il-votazzjoni ser issir illum ovvjament. Issa ngħaddu għal punt li jmiss il-rapport tas Sur Tang divulgazzjonijiet relatati ma' investimenti sostenibbli u riski tas sostenibilità. Il-rapporter Sur Tang qiegħed hawnhekk tajjeb ħafna mela hekk nistgħu nipproċedu u nixtieq nilqa lill-rappreżentanta għalija l-Viċi President tal-Kummissjoni, Sinjura Mogherini, u għalhekk eh, nibdew bis-surtan għal erba' minuti. Grazzi, President. Eh, l-attivisti ta' ambjent Greta Thunberg eh, kienet fil-Parlament din il-ġimgħa biex issalva l-pjaneta kif aħna qed insalvaw il-Notre Dame. Imma sewwa qalet irridu nimxu ma' din l-isfida u nieħdu azzjoni. Din irridu nagħmluha pass pass u dan ir-regolament huwa pass importanti ħafna sabiex il-settur finanzjarju jaħdem mhux biss għall profitt imma anki għal nies u għall pjaneta biex insibu eh, din is-soluzzjoni jridu nħarsu lejn is-sostenibilità għal ġni qalba tal-problema. Biex nibdew eh, meta bdejna l-idea kienet waħda sempliċi, is-sostenibilità tkun parti mid-DNA tal-settur finanzjarju Jiġifieri jkun hemm kwistjonijiet ta' sostenibilità eh, applikati b'mod wiesa fil-prodotti kollha, l-istituzzjonijiet finanzjarji, kull tip ta' impatt. U dejjem b'idejat radikali eh, l-idejat jistamaw sempliċi ma ma jkunux. Madankollu r-riżultati tan negozjati xorta waħda tirriflettu din l-idea il-finanzi sostenibbli m'għandhomx jżommu biss f'kantoniera bħala manifestazzjoni ta' rida tajba u fl-istess ħin ikollna investimenti li mhumiex sostenibbli. Is-sostenibilità trid tiġi diskussa bejn il-banek, il-kompanija tal-assigurazzjoni, il-managers tal-assi, oħrajn. U allura din il-konsiderazzjoni ta' sostenibilità trid tiġi meqjusa f'kull pass ta' teħid ta' deċiżjonijiet, jiġifieri kulħadd fil-settur finanzjarju irrid jieħu azzjoni. L-ewwel nett irridu kamp ta' applikazzjoni kbir. E, u rrid ikollna sitwazzjoni gwali biex il-konsumaturi li jixtiequ jkunu jafu x'għandu l-prodott li ħajjixtru jkunu jistgħu jsiru jafu dan. U irridu ambitu wiesa biex ma nfixklux l-min qed jaħdem, irridu sostenibilità wiesa' fejn inqisu l-biodiversità, id-drittijiet tal-bniedem, l-emissjonijiet u anki l-kundizzjonijiet tax-xogħol u rridu qafas wiesa' wkoll biex inġestjonaw ir-riski u l-impatti. Irid ikun hemm identifikazzjoni tal-impatti imma wkoll azzjonijiet biex eh, ikun hemm id-due diligence kif suppost. Jiena naħseb li dan ir-rapport qiegħed jagħmel progress f'dawn it-tlet affarijiet u dinja rebħa kbira. Imbagħad anke meta nbidlu l-mentalità fil-settur finanzjarju eh, qed naraw li diġà hemm due diligence applikat u eh, din il-ġimgħa wkoll hemm due diligence ehm, applikata b'mod obbligatorju. B'hekk ikollna eh, profit aħjar, valur aħjar ekonomiku u dejjem nimxu bil-valuri. Nixtieq nitlob il-Kummissjoni u l-Supervizjoni sabiex nippruvaw nsibu standards għal dawn il-divulgazzjonijiet u nippruvaw naħdmu b'due diligence. Dawn huma l-affarijiet li għandna bżonn sabiex nagħmlu tranzizzjoni tajba għal finanzjament sostenibbli. Meta nitkellmu fuq il-benchmarks eh, ekonomiċi jridu jkunu ċari biex il-finanzi jkunu sostenibbli. Ma rridux noqdu nistennew sabiex din tiġri, ma rridu naħdmu fuqha aħna biex eh, nalaq President. Nixtieq nitkellem ma' rappreżentanti tal-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill sabiex neħu dawn id-differenzi li għandna fi żmien qasir. Naħseb illi kienet biċċa xogħol bsal kulħadd u jiena nixtieq nirringrazzjahom għal fatt eh, li għamlu dan għaliex napprezza ħafna, grazzi. <clears throat> Grazzi, ċert li dan is-sentiment huwa reċiprokat ukoll, issa ngħaddu għal Signora Mogherini. Grazzi, President il komissjoni ressa il din il-proposta f'Marzu tas sena l-oħra, il-divulgazzjoni ta', ta din l-idea hija importanti għall finanzjament sostenibbli u hija importanti għas-suq eh, kapitali biex ikollna n-newtralità klimatika sal-2050. Aħna nixtiequ eh, li nimxu ma dawn il-miri li naqdu l finanzi ma' mezzi ta' ekonomija aktar sostenibbli. Milli qed naraw m'hemmx biżżejjed trasparenza ta' kif is-swieq finanzjarji u l-parteċipanti tagħhom qiegħed iħarsu lejn l-impatt negattiv tal-bidla fil-klima kif ukoll ir-riski fuq il-valur il tal-investiment. Pereżempju, l-assi eh, li jintefgħu fil-żoni fejn jista' jkun hemm risku tarar. Irridu noqogħdu attenti għaliex fl-Ewropa għandna diskrepanza ta' 180 biljun euro biex nilħqu l miri tagħna tal-bidla fil-klima din titla 270 biljun euro jekk ninkludu l-ġestjoni tal-ilma aħna nixtiequ natu natu aktar eh, budget għal mill-2021 imma n-nefqa pubblika mhix biżżejjed il-settur privat huwa importanti ħafna sabiex ikun hemm investimenti sostenibbli u anki eh, inneħħu l-effetti negattivi tal-bidla fil-klima. In-negozjati imxew mal-proposta tal-Kommissjoni u tkellmu fuq l-obbligi ta' divulgazzjonijiet il-deċiżjonijiet ta' investiment jistgħu jikkontribwixxu għal effetti negattivi fuq is-soċjetà kemm anke jekk jekk nilħu ħaġa sostenibbli, pereżempju l-investiment tasi illi jista' jniġġes l-ilma jew il-biodiversità dawn huma eh, ta' detriment. Għalhekk aħna importanti li nintejbu l-proposta biex nilħu trasparenza u informazzjoni aħjar għall-utenti fuq kull tip ta' prodott. Meta nitkellmu fuq l-aspetti ta' sostenibilità, dan il-ftehim ħajżid il-livell u l-kwalità tal-informazzjoni disponibbli fuq kwistjonijiet ta' sostenibilità. Ħajkun hemm ukoll eh, disċiplina tas-suq u ma jkunx hemm eh, dan il-brainwashing u anki jkun hemm bidliet fis-suq sabiex ikollna ekonomija aktar sostenibbli. Kif? L-ewwel nett l-istrumenti finanzjarji jiġu inċentivati sabiex inqisu tajjeb ir-riski. Irid ikun hemm ukoll informazzjoni aħjar tal-prodotti eh, finanzjarji u ehm, pariri eh, finanzjarji sabiex inbidlu l-imġiba tal-investituri. Irridu nħarsu lejn eh, l-ambjent u s-soċjetà għaliex dawn kollha ħajkunu parti minn dan il-proċess. Jiena Nixtieq ringrazzja l-kolleġislaturi talli bdew bid-diskussjonijiet mal-ajru talli laħqu anki ftehim. Jiena bad partikolari nixtieq ringrazzja l-rapporter is-Sur Tank talli mexxa dan id-dibattitu għal konklużjoni ta' suċċess. Dan mhuwiex l-aħħar pass, il-Kummissjoni qiegħda taħdem mal kolleġislaturi fuq il-partijiet l-oħra tal-pakkett eh, ewlieni eh, fuq it-taxonomy eh, u partijiet oħrajn bħala parti mill-pjantazzjoni ta' sostenibilità. Grazzi ħafna Viċi President issa ngħaddu għal kelliema mill-gruppi politiċi mill-PPE nibdew mis-Sinjura Pieta Is-swieq finanzjarji huma importanti eh, anke meta nqisu l-ekonomija reali. Allura dawn l-influssi eh, finanzjarji jridu naraw fejn fejn ħajmorru. Bħalissa għandna 30 triljun eh, li huma investiti fassi li mhumiex sostenibbli li jiddependu fuq il-faħam jew li huma ta' riskju għall klima jew għall-ambjent. Imma l-aħbar tajba hija li aħna nistgħu nigwidaw dan l-investiment għal dawk il-punti fejn nafu fejn nistgħu ninvestu biex inkunu sostenibbli u nġildu il-bidla fil-klima. Għandna biżżejjed flus biex nagħmlu dan il-punt ewlieni hija l-informazzjoni hawnhekk għandna dan ir-regolament fejn din it-trasparenza tgħin dan l-aspett. Irridu naraw kif ħatat it trasparenza mhux biss eh, l-azzjonijiet favur l-ambjent imma anki l-impatt kollu tal-azzjonijiet tiegħek fuq l-ambjent. Ġifieri titkellem fuq kemm in-negattiv u anki l-pożittiv u dak kollu li hemm fin-nofs qed nitkellmu mhux biss fuq klima, ma pereżempju l biodiversità l-użu indirett tal-art, il-konsum tal-ilma. Dan kollu eh, li jista' jkun parti minn din il-kriżi ta' investiment. Aħna xilna imbidlu l-affarijiet f'din id-direzzjoni. Jiena nixtieq ringrazzja lill kollegi tiegħi tan negozjati li għamlu Issa l-passi li jmiss huwa li nwessaw l-ambitu sabiex eh, nolqtu lill-kumpaniji ta' investiment biex bekk l-investituri wkoll jirċievu l-informazzjoni adekwata. Hekk nkunu qegħdin nolqtu eh, kumpaniji differenti u nqisu l-livelli kollha tal-katina ta' eh, produzzjoni u din informazzjoni għandha tiġi użata sabiex ikun hemm deċiżjonijiet tajbin fuq l-investiment. Grazzi. Grazzi ħafna. Jiena mxet qed nara la l-Sinjura Beresh u laqqas l-Onorevoli Virnik. U allura nkomplu bis-Sur Carthy fissem il-grupp tal-ħodor għal tliet minuti. Grazzi, President. Ħasra jkolli ngħid illi jiena m'iniex qed f'pożizzjoni li nappoġġja dan id-dokument għalkemm kien hemm l-aħjar sforzi tal-progressivi fil-parlament u anki tar-rapporter, imma sfortunatament in-naħa tal-emmin qed jaraw ambitu limitat. Infatti dan ir rekwizita divulgazzjoni divulgazzjoni ħajkun qed japplika biss għal ammonti żgħar ta' prodotti. E, u allura il rapport li kellna qabel kien ħafna iktar b'saħħtu minn dak li ħajjiġi sforzati ta' fuq l-istati membri li ħajjevitaw mill-jihdu l-ebdazzjoni kontra il bidla fil-klima il-divulgazzjoni huwa l-minimu li għandna nitolbu mill mill-settur finanzjarju li jagħmlu tansara lill ekonomija u l-ambjent tagħna u għalhekk nixtieq ngħid illi mill kunsens xjentifiku għandna sal-2030 biex nieħdu azzjoni u nagħmlu tranzizzjonijiet fl-ekonomiji kollha eh, biex innaqsu l-bidla fil-klima ta' 1.5 eh, gradi Celsius. Issa da ma tantx fadal żmien għalih anke jekk inqisu l pakkett finanzjarju il-konservattivi eh, forsi ma jimpurtomx minn dak li li dawk li ma jimpurtomx mill-pjaneta tagħna qed ikissru l-ħajja tal-tfal tagħhom u tat-tfal tat-tfal tagħhom. Din forsi dan forsi ħajkun l-aħħar diskors imma nixtieq Nittama illi il-mandat li jmiss tal-Parlament ikun jista' jerġa' jorbot mal-persuni tal-Ewropa ħajkun hemm bidliet u għażliet importanti ħafna fil-mandat li jmiss. Irridu niddeċidi jekk hux verament ħan nieħdu azzjoni reali kontra l-bidla fil-klima jew hux ħan ngħidu li ħan nitfgħu iktar taxxi u ta' parsi ħadna l-miżuri Irridu niddeċidi jekk xħan appoġġaw il-familji jew xħan nagħtu ehm, ħalu fidejn il-banek irridu naraw jekk ħan investu l-flus eh, Ewropew fl-impjiegi eh, vera jew kux ħan uħolqu jekk hux ħajkolna 30 biljun euro għall armata Ewropea. Jiena qiegħed hawnhekk eh, fisem l-Irlanda nittamel nerġa' nkun hawnhekk biex flimkien magħkom naħdmu għal Unjoni iktar ġusta. Grazzi ħafna Sur Carthy u skużani kont qed fiċċek fin man-naħa tal-ħodor. Naħseb li kien hemm noqqas ta' irqat min-naħa tiegħi għalhekk niskuża ruħi. Issa għal ħodor mela ngħaddu għal Sinjura Scott Cato. Grazzi ħafna. Ħadd gost ħafna nisma' l-Greta Thunberg hawnhekk il-tlieta. il tlieta imma tkellmet fuq l-ipokrazija tal-politikanti illi qegħdin jiffavorixxu l-bidla fi klima ma mbagħad ma jihdux azzjoni e, e, e, nittama li tieħu gost bil-finanzjament sostenibbli u għadda importanti sabiex inwaqfu il-problema tal-klima. Qed nieħu eh. gost illi l-Ewropa tmexxi u eh, din l ewwel darba li ħajkollna reġim ta' divulgazzjoni fil-qasam finanzjarju iċ-ċittadini għandu jkollhom l-istess trasparenza meta huma jixtru pereżempju l-ikel. Meta sabu il-laħam taż żiemel fil-lażanja, iċ-ċittadini kien hemm skandlu sħiħ, imma aħna ma nafux jekk hux ħajkun hemm eh, kumpaniji li ħajinvestu f'wind farm jew inkella ħajqaxtu xi foresti biex iwassu l-prodott fuq il-mejda. U allura importanti illi l-riski ta' sostenibilità u l-impatti ta' investimenti kultant jinbew miċ-ċittadini li jkun hemm dil-eżenzjoni ifisser li l-kumpaniji xorta jistgħu jieħbew u ma jitkellmux fuq l-investimenti tagħhom u għalhekk jimminaw eh, l-aġenda tal-finanzjament eh, sostenibbli. Imma eh, aħna qed nitolbu lill kollegi u lill-Kummissjoni sabiex jisten jisimgħu r-rida tal-ċittadini tagħna fejn qed jitolbu tranzizzjoni sostenibbli u jużaw l-istrumenti finanzjarji sabiex jilħu dan. Grazzi ħafna. Issa li FDD is-Sur Etheridge. Grazzi, President. Din issa verament dan huwa l-aħħar diskors għalija qed inħaltu l politika mal-finanzi ma sibx li hija idea tajba. Eh, <laughs> Rid ngħidha din. Ikolli ngħid illi kien unur kbir f'dawn l-aħħar ħames snin illi kont qed nirrappreżenta l-West Midlands, ehm, żona li nħobb ħafna, kien hemm dibattit importanti, kien hemm nies li eh, tallimt nirrispetta matul dawn il-ħames snin u nittama li kulħadd jimxi l qoddim Kulħadd imur tajjeb, intom minn nazzjonijiet individwali u l-poplu tagħkom nittama li kollum aktar indipendenza, aktar kuntentizza. U nixtieq nħu l-opportunità li ngħid li kienet eh, kien vjaġġ verament diffiċli, imma kelli ħbib tajbin, familja u u jkolli ngħid li l-ommi missiri għadhom magħna u fil-fatt huma l-eroji tiegħi. ura nixtieq nishtiq nawguralkom. Tiġu mill-ma grupp politiku tiġu. Grazzi. Iva, jena u koll nishtiq nawguralek, lilek u anki l-ġenituri illi huma l-eroj tijak għal ħafna snin issa, issa l-SND, il sinjura Winter. Grazzi ħafna tal-kelma President. Sinjuri prezenti mela l-ewwel. Nirixtieq nirringrazzja l kollega tiegħi fl-SND Paul Tank bħala għax-xogħol bla jeda li wetta fuq dar rapport għed njieħdu pass importanti il-qoddim illum li hemm bżonn ikonna trasparenza fl-informazzjoni li għandha tingħata ta' prodotti finanzjarji kif imsemmi l-birat lura is-Sur Timber kien hawnhekk u għamilha ċara ħafna fil-Parlament hawnhekk li rridu naġixxu jekk għandna e, e, dak iridu nelbu li jkollna e, traċedja ambjentali. Issa, minna dik it-tfajla żgħira illi nidiet illi bdiet din il-kullana ta' u sensiela ta' protesti fit-toroq favur l-ambjent u li ma tħalliċ eh, tindirizza dan il-parlament u dak li għedin naħna nappoġġjaw u mhux sostenibilità bħala politiku ġenerali u laqqa sostenibilità ekoloġika laqqas dik soċjali. Reċentement għamna fil-Parlament fuq it id-dossier ta' taxonomi kien hemm ċerti eh, emendi ppreżentati minnha mill-SNDs u dawn ma ġewx aċċettati mill-konservattivi. Emendi li setgħu jagħmlu mandatorju x'inhu sostenibbli u x'mhux sostenibbli. Allura dak li hemm bżonn jsir eh, l-ewwel ħaġa għandna nduru fuq il-parlamenti ġdid nħassu lejn il-kollegi li se jkunu fuq is-siġijiet u nittamaw li jaċixxu u l s sokta u l-Komissjoni li jmiss ukoll. Aħna rridu nimxu l-qoddim għall-ekonomija sostenibbli u importanti illi eh, il-banek jieħdu miżuri ta' riskju anke l-equity buffers li għandhom ikomplu mixin bihom biex nassiguraw li n-nies jivvotaw fil-elezzjonijiet u jivvotaw għal nies illi jaħdmu favur sostenibilità fil-banek u f'kull imkien. Grazzi ħafna l-kelim li jmiss. Il-kelim għal jmiss. Sinu Viċi President, dan il-regolament għat mill-aħħar tekst li ġie votat fil-Parlament Ewropew. Ma nafx jekk eh, aħna nistgħu niddefendu rendi kontana f'dan rigward, imma hemm ħaġa waħda li rridu nifirħu bi il-fatt li kwistjonijiet ta' finanzja ambientali nixin nżewġuhom u li aħna irnexxilna li ħafna impjegati u persuni responsabbli fil-Kommissjoni President Dombrovski wkoll e, wasal biex sar suċċess fin-negozjati e, li kellna fuq il-punt għabaxxina e, l-qoddim. L-iktar ħaġa importanti, hija dik ħaġa importanti importanti fil-kamp applikazzjoni. Hawnhekk kellna ċertu eżiġenzi biex il-prodotti kollha finanzjarji jkunu jaqgħu taħt l-obbligu ta' disclosure u hija viżjoni ambizzjuża għall eh, sostenibilità li aħna niddefendu il-kummissjoni qiegħda tiffoka fuq l-obbligu ta' trasparenza għall-atturi kollha u għall-ħaddiema li jridu jaħdmu lejn finanzjament ekoloġiku dan huwa l-ewwel pass kontra l-greenwashing iżda jridu nsaħħu l-xejra tal-finanzjamenti li jgħinu biex investu iktar biex ikonna immaġini iktar fis-swiqnix u li jkunu direktar ekoloġika. Aħna nitolbu li settur kollu finanzjarju li jippubblika l-riżultati tal-valvazzjoni ta' impatt investiment aħdar, speċjalment fejn ħajkollu l-iktar impatt aħna rridu nirreformaw il-finanzi kollha kabuma r rapport jitlob ukoll investituri li juru diligenza raġonevoli due diligence fil-ġestjoni tal-ħaddiema biex jkollhom dawn l-evalwazzjoni tal-impatt tagħhom fil-proċess deċiżjoni tagħhom. Li kwistjoni ta' trasparenza u ħarbidlu l-pazzi finanzjarji u nitolbu l-konsumatur biex jażel aħjar l-investiment tiegħu li huwa sinifikanti ħafna illi wieħed jista' jkollu eh, jista' jkompli ħadem fuqhom fil-mandat li jmiss. Grazzi ħafna lilek. qed nagħlaq il-proċess biex nażlu min huma l-kelliema ta' KHDI nibdew bis-Sinjura Grappini għal minuta. Grazzi ħafna President tal-kelma. Kummissarju, Sinjura Rappresentantori, eżis kollegi, ħasra li hemm li hawn ftit fostna dalodu aħna nidbattu regolamenti importanti, aħna nitkellmu fuq sostenibilità ta' investibilità u riski għas sostenibilità aħna kun nafu li investimenti eh, huma marbuta fil-politika Ewropea fejn għandna politika għal riindustrializzazzjoni li hija marbuta fil-qrib ma' dar-regolamenti. Jiena kuntenta ħafna li f'din l-aħħar minuta nistgħu nivvotaw fuq dan regolament. M'għandux ikun hemm finanzjament bla sostenibilità, imma għandna bżonn ninfurmaw il-konsumatur għax aħna għandna bżonn inkunu nafu qabel aċċess għall finanzjament. Għandu jkun hemm eh, ġestjoni ta' riskju aħjar speċjalment riski fuq meta ta' żmien twil bla informazzjoni għandna bżonn iżjed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 minħabba li dawn ġejjin minn gruppi politiċi differenti. Mela għandek xiex minuti. Sinjuri, issa għandna riżultat quddiemna wara ħafna xogħol li huwa essenzjali ħafna dewl qabel kollox in-negozjaturi mill-Kunsill u l-Kummissjoni għandna nirringrazzjawhom għal livell tajb ta' kooperazzjoni. Kellhom il-paċenzja tul dawn in-negozjati imma wkoll u fuq kollox il-viżjoni u l-impenn tagħhom sinjuri preżenti f'din l-aħħar sena kon qegħdin ninnegozjaw ban wieħed biss moħħna biex insalvaw dawk il-miljuni kollha biex jilqgħu l-għanijiet tagħhom. Issa iż-żmien jagħtina parir jekk irnexxinniex jiena nemmen verament li llum qegħdin nagħtu xprun addizzjonali għall futur sostenibbli li jgħin it-tfal u t-tfal tat tfal tagħna u nagħtuhom l-istess opportunitajiet li kellna aħna bħala ġenerazzjoni allura aħna nistgħu nwedu lil dawk li qed jipprotesti jipprotestu qed jipprotestaw fit-toroq favur l-ekoloġija aħna rridu nkunu żguri li nifhmu li fl-aħħar tal-ġurnata u aħna li għandna nwieġbu għall ispiża rridu nassiguraw li jkollna approċċ sostenibbli u Eh, investiment sostenibbli li għandu jiġi ippremjat grazzi għal rapporter kooperazzjoni tajba ħafna din l-aħħar darba li ħan nitkellem fil-Parlament qed jgħid il-kelima u għandi ringrazzjakom ilkoll li tajtuni dik l-opportunità biex nitkellem. Grazzi ħafna u grazzi u issa l-Onorevoli Caputo. Grazzi President Dan hu wkoll l-aħħar intervent fil-leġislatur inkontent li qed nitkellem fuq dan is-suġġett li jorbot ma' sostenibilità ambjentali li tkellimna fuq dal aħħar snin. Il-ftehim ta' Pariġi għatin tatna l-aqwa opportunità biex aħna naħdmu u l-ekonomija ħadra hija l-unika strateġija possibbli li tirrispetta u tipproteġi miljuni ta' postijiet ta' impjiegi nirrafforzaw il-komunikazzjoni tal-informazzjoni li l-emittenti finanzjarji jridu jagħtu fuq il-prodotti finanzjarji tagħhom. Fil-fatt daw ħajkollhom l-obbligu li jintegraw fil-proċessi rispettivi tagħhom ir-riski u opportunitajiet ambjentali fil-governanza kif ukoll f'aspetti oħra it-tieni normi, iż-żewġ regolamenti jaħdmu it fit li jinkludu wkoll il-inuqas ta' karbonju. Nirringrazzakom ilkoll u niġu lura f'Lulju. Grazzi ħafna u nsellimlek. Sinjura Viċi President Mogherini, għandek il-kelma, grazzi President, fissem il-Kommissjoni, speċjalment fissem il-Viċi President Dovroskis, il qed nirrappreżenta nek nirringrazzja lir rapporter Sur Tank. Lilkom il-kollu kol tal-kommenti u kontribuzzjoni tagħkom u jina fiduċjuża li nadottaw illum eh, is-soluzzjoni u nemmen li tkun pass ġigantesk il-qoddim u mod tajjeb kif aħna naslu biex ikollna riżultat fuq dan il-fajl. Dan ikun importanti għad il-pakket leġislattiv u huwa kritiku li aħna jkollna trasparenza, ikun hemm trasparenza fuq l-informazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent eh, tal-investimenti u r-riski tal-prodotti finanzjarji u jkun inqajmu kuxjenza fis-suq u nixprunaw l-innovazzjoni. Allura aħna nemnu li dan għandu l-potenzjal li jkun li tkun bidla fl-imġiba fis-swieq finanzjarju l-investituri li jiprombu u l-investimenti jiġu xprunati li jippromovu l-ambjent Allura grazzi l-kol għal darbohra nħares il-qoddim għal vot pozittiv iktar tard illum. Grazzi s-sinjora Viċi President tal kummissjoni u issa għandek l-aħħar żewġ minuti biex tagħlaq da suġġett onorevoli Tank Rapporter. Grazzi President. Nixtieq nibda billi jiena kuntent ħafna l-Kommissjoni ħarġet bi pjantazzjoni għal finanzjament sostenibbli. Din hija bidla kruċjali jiena kuntent li qed nikkontribwixxi ma' oħrajn fuq l-ewwel passi. Sinjura Mogherini għandha raġun, dan mhux l-aħħar pass, anzi. Iva, għandna bżonn naħdmu iżjed fuq dan u jien ittama li dawn l-ewwel dawn l-ewwel passi huma kruċjali għas-settur finanzjarju li għandna qegħdin nibdlu l-affarijiet lejn finanzjament sostenibbli. Dan huwa pass inkredibbli u passi oħra ġganteski jridu jsegwu. U hemm bżonn li nibqgħu naħdmu fuq dan il-fajl. Jien kuntent li naħdem mal-Parlament li jmiss u jekk le barra minn dal-Parlament fuq il bidla li tant għandna bżonn. fil-parteċipazzjoni tiegħi f'dan id-dibattitu irrealizzajt u ndunajt li għandna bżonn bidla kbira bil-mod kif naħdmu bil-finanzi fġieħ l-ambjent. Kumpaniji u istituzzjonijiet finanzjarji huma atturi f'ekonomija immexxija u xpronati minn inċentivi monetarji. Aħna għandna inżommu tradizzjoni Ewropej fejn l-entitajiet finanzjarji jikkonsidraw eh, il-bżonnijiet tal-partiċipanti kollha interessati f'din il-parti tas-soċjetà u li jaġixxu kif suppost din hija bidla li għandna bżonn u naħseb li miexja din il-bidla qed nara ġejja. Forsi għax jiena politikant u allura ottimista dejjem nara sinjali tajbin għal din il-bidla. Allura, importanti li jkollna dan il-bidla biex ikollna soċjetà ugwali u ġusta. Grazzi. ir rapport id-dibattitu ovvjament issa magħluq u r-rapport jiġi vvotat illum stess. Allura issa nistgħu ngħaddu għall punt li jmiss fuq l-aġenda illi huwa fuq iċ-Ċina, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-minoranzi reliġjużi u etniċi. Għandi diversi awturi għal din mozzjoni u jien nibda bis-sur Belder għal minuta. Missur Belder. Jekk jagħtew. Iva, grazzi ħafna, President tal-kelma f'din l-aħħar kontribuzzjoni li ħanati lill-plenarja nitlob għad-difiża tal-libertà tar-reliġjoni reliġjon eh, mhux fiċ-Ċina biss ma fl-istituzzjonijiet kollha. Nispera l wara l-elezzjonijiet nibqgħu mixin bija din it-talba għax hemm bidla fiċ-Ċina li qiegħda tfixkel id-dritt kostituzzjonali bażiku u di għandha tkun priorità fl-aġenda tal-Parlament li jmiss. Hmm. Kif nistgħu naqdu dak li qed jiġri id-detenzjoni tal-massa li qed issir fil-ċina reċentement mal-miljun ċittadin ma tħallewx pratikaw ir-reliġjon tagħhom. Huwa importanti niftakru li ċina tkompli twettaq il-politika tagħha il-politika fuq il-livell mondjali u l-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, President, Signora Rappresentant Olja Oli, fi sħubija strateġika importanti li jkun hemm rieda politika u kuraġġ u l-erf li wieħed jitkellem fuq kwistjonijiet fejn hemm approċċi differenti min-naħa tal-imsieħba interessati. U hemm ħafna tħassib meta jiena eh, meta nisma' illi mhux qed jiġu indirizzati drittijiet tal-bniedem f'pajjiż li tant huwa qalbi u viċin tiegħi. Nispera li Dak li ntqal fid-9 ta' April e, f'summit li sar maċ-Ċina ikun hemm e, titjib fid-drittijiet e, tal-bnina fost iċ-ċittadini. Iċ-Ċina ma jistax ikun tinjora d diversità tagħha stess jekk inti rrid tkollok fiduċja u temmen fin-nies, jrid ikollok trasparenza u jrid ikun hemm rispett għal test kif suppost fil-Kostituzzjoni Ċiniża nifisha. Jiġifieri hemm bżonn li ċerti atti għandhom ikunu projbiti. M'għandux ikun hemm pulizija jew istanza amministrattiva li b'mod arbitrarju issakkar lin nies għal perjodu twal ta' żmien. Jiena naħseb smajt madwar miljun ruħ li ġew arrestati u hawnhekk nara kontradizzjoni bejn iċ ċina moderna li hija miftuħa u aċċessibbli għall kummerċ imma nara li jħossru l-ħtieġa ta' tal-isfera privata, speċjalment sfidi teknoloġiċi. Grazzi. Jekk tit għandek minuta nus biex titkellem. Grazzi ħafna. U niskuża ruħi ħafna tal-li ġejt ftit sekundi tard. L-ewwel qabel kollox qed jgħid il-kelliem nixtieq nirringrazzja l-kollegi tiegħi minn gruppi politiċi differenti il għaliex fuq id-drittijiet tal-bniedem, fuq kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem, speċjalment meta nħarsu lejn minoranzi reliġjużi u etniċi, aħna wasalna l-kunsens f'dan il-Parlament, aħna mhux dejjem nifformulaw bl-istess mod dal-kunsens imma iva Għalkoll nafu illi fir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u ċ-Ċina id-drittijiet tal-bniedem huma l-bażi li fuqu l-eżistenza kollha, l-koeżistenza kollha hija mibnija u qatt ma nistgħu npoġġu da suġġett fit-tieni post allura qed insemmi żewġ persuni. Il-President Tusk li fl-aħħar summit maċ-Ċina mila ċara ħafna li hu wkoll jaqbel ma' din l-opinjoni u jixtieq li mexxej Ewropej kollha jitkellmu nixtieq li jitkellmu kollha bl-istess eh, ċar kif tkellem s-sur kien iddikjara wkoll mal-BBC li ma kien jaf assortiment xejn fuq E, situazzjoni fiċ-Ċina li kollega tiegħu kien għandu kif tkellem fuq, din dinja verament ħasra li qed jinjora id-drittijiet tal-bniedem di xi ħaġa li aħna fl-Ewropa ma naċċettawx. Jekk joġobkom irrispettaw il-ħin. Għax ħadd għandna ċerta pressjoni ta' ħin, allura jkolli nkun jebes. E, e, għal minuta nofs il kellimni li jmiss. Sinjura Magherini, inti żgur tiftakar fl-ewwel opportunità, anzi fl-ewwel laqgħa f'dan it-terminu uffiċċju tkont labdek biex tiżviluppa strateġija ġdida għaċ-Ċina mal-Unjoni Ewropea. Din ma kienx biss relazzjonijiet ekonomiċi tagħna ma lil minn dan eh, ir-raġunijiet politiċi kolli nirringrazzjak għax fil-fatt verament għamiltu dan. Għandna strateġija mġedda maċ-Ċina l-Unjoni Ewropea li tħares iktar mill-qrib lejn dak li qed jiġi f'dan il-pajjiż kbir u kif għandna naġixxu ċina nexxila toħroġ 700 miljun ruħ mill-faqar li ħaġa verament tal imma Immissa rridu nitkellmu fuq il-libertajiet li għandhom ikollhom in-nies hemmhekk il-partijiet fil-Kungress jiddeċiedi fuq l-aspetti kollha anke tal-ħajja privata tan-nies. Ifisser li l-possibilitajiet tan-nies u gruppi fih dan il-popolazzjoni Ċiniża jsiru iktar limitati, marbuta anke libertà ta' reliġjoni qiegħda taħt pressjoni kbira. Avolja mid dispożizzjoni tal-Kostituzzjoni allura kellna summit reċentement u intqal li hemm li u ġiddikerat. dikjarat ġiet iddikjarata l-universalità tad-drittijiet tal-bniedem. Imma fil-fatt il-każ mhux hekk minħabba s seta politika li jkollhom e, wieħed irid dejjem jirrepetiha u jirrepetiha fid-diskussjonijiet magħhom. Grazzi. návrh usnesení. Grazzi kollegi. Għanna bozz hawnhekk ta' riżoluzzjoni li jitkellem fuq is-sitwazzjoni sfortunata ta' minoranzi reliġjużi u etniċi fiċ-Ċina di mhix l-ewwel darba qegħdin nitkellmu fuq l-annessazzjonijiet l-iktar pajjiż popolat fid-dinja, pajjiż li bih jiena kuntenta li għandna ftehim daqshekk ġenerali u nirringrazzja l-awturi u l-awtriċi kollha li kienu f'pożizzjoni u kienu kapaċi li jsibu konsens minkejja approċċi differenti ħafna u importanti ħafna għax iċ-Ċina hi importanti hi u importanti li ċ-Ċina twetta u tirrispetta l-Kostituzzjoni tagħha stess bħal libertà ta' reliġjoni. Il-kontrarju għal minnu e, l-insara tiġu persegwitati, qed jitkissru l knejjes mexxejja reliġjużi arrestati għanna ħafna e, nies li qed ifittxu l għażil miċ-Ċina u għandna l-persekuzzjoni ta', ta minoranzi etniċi bħat Tibetani pereżempju biex insemmi wieħed biss. Umbat għandek is-sistema ta' tagging elettroniku u kampijiet ta' konċentrament Għanna per eżempju ekonomista intellettuali u attivista drittijiet tal-bniedem li huwa palissa miżmum u nitolbu rilaxxi immedjat tiegħu. Dan xi darba se jinħeles jew bħal ħavel u Nelson Mandela. allura jina naqbel b'missjoni indipendenti f'wadami mill provinċi ta' ċina li semmejt. U id-drittijiet tal-bniedem ma tantx hemm ċans li jiġu rispettati miċ-Ċina b'mod volontarju għalhekk l-Unjoni Ewropea trid tinsisti. Une impression amère Aħna tħallejna bl-impressjoni li l-kwistjoni ta' drittijiet tal bniedem u l-minoranzi reliġjużi etniċi hija waħda li qed tmur l ara Aħna rridu li l-drittijiet kollha tal-bniedem huma ta' natura individwali, universali, indivisibbli, indipendenti u din qed tfisser din tagħmel iktar pressjoni fuq libertà tal-minoritajiet, il il kissir tal-knejjes, it-tortura jew repressjoni anki ħabba il-ġew mir-Reġjun autonomu ta' tibet fejn Peking għamel eh, rikorsi ta' attakki ħarraġ u anki sanzjonijiet biex osservaturi internazzjonali ġurnalisti ma jistgħux imorru jarx qed jiġri u dejjem aħna nikkondannaw ma ta' mesman u anki l-grupp tagħna eh, tibe. Aħna rridu illi nuru illi dritti tal-bniedem eh, mhuwiex negozjabbli għom lezzjoni u għalhekk sur President nixtieq l eh, fil-opportunità persi din jena darba l-aħħar darba nitkellem biex nirringrazzja bil-qoddim u bil qalbi il-kollegi kollha il-timijiet kollha tiegħi li tant kienu ta' min ta' sew nies edukati u kordjali u ħadkos naħdem magħhom u ringrazzja li ħadmu għall servizzi tal-Ewropa tal-Umaniżmu in ġenerali. Grazzi tassew. Inauguralek ukoll f'ħajtek jgħid il-President Nervoli Kellam. Grazzi wieħed mill-aħħar azzjonijiet dawn li għandhom il-mandat bħala messaġġ huwa urġenti ħafna drittijiet tal-bniedem is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal bnedmin u l-libertà reliġjuża qed tiġi repressata kull ma jmur f'beijing il-libertà ta' kuxjenza hija baxxa aktar minn qatt qabel gruppi reliġjużi m'għandhomx kontroll u 7000 kull xi fis niżżel mill-knejjes għal aħħar sena jidher li r-reġim komunista ċiniż irid kontroll assolut fuq il-knejjes u twemmin u allarmanti wkoll is-sitwazzjoni ta' minoritajiet speċjalment it-tibetani imma l-espressjoni ta' tħassib biss mhux biżżejjed minn ħadd aħna bħala eh, u bħala Unjoni Ewropea u Stati Membri jridu nagħmlu tajba l obbligi tagħna biex inħarsu s-istat tad dritt u d-drittijiet tal-bniedem fir-relazzjonijiet esterni kollha mingħajr eċċezzjoni. Aħna nistgħu nagħmlu differenza kien iridu billi ma nkunux sodisfatti minn dan il-ksur tad drittijiet tal-bniedem billi nisqu fuq aċċess ħieles għal il-weda ta' Xinjiang f'Tibet aħna għandna prinċipji ta' reċiproċità billi nsaħħu u naqil miri sanzjonijiet sanzjonati kontra uffiċjali li huma responsabbli għad-drittijiet tal-bniedem u anke għal-libertà reliġjuża. Grazzi tassew. Jiddispjaċini kollegi, imma ħajkolli nafas ftit nisikka ftit iċ-ċottoril hawnhekk għaliex eh, m'għandniex ħin. Eh, eh, lura ħan insisti li ħanżommu mal-ħin li ġie allokat li namna alternattiva ġifieri għal-minuta s sur Hauser. kollegi aħna bil-mod kif qed naraw iċ-ċina u l-reġjuni emerġenti u ser jiġri minn hawn quddiem se jsawwar l-ewropa wkoll mhux biss il-kontinent tagħha dan huwa pajjiż suppost soċjalista li huwa wieħed li jaqdi rwol importanti f'ħafna oqsma e, u setturi u jaħat ħassib kbir ta' dak li qed jiġri hemmhekk qed dritt ta' espressjoni, drittijiet tal-bniedem, il-ksur sistematiku tad dritt reliġjuż għal kulħadd il-Mużulmani, Buddisti, Insara, speċjalment eh, ċertu provinċi fejn il-sitwazzjoni hija mwera u anki speċjalment il-mod ta' repressjoni, il-mezzi ta' repressjoni li qed jintużaw kontrihom Eh, aħna jekk waqfu issa nistgħu naċċertaw li mhux se titfirex fil-ġejjieni. Kellimni Sultanak, id-diskriminazzjoni kontra l minoritajiet mhux fenomenu ġdid fiċ-Ċina iżda rapporti riċenti tant huma alarmanti illi min qed jiddefendi d-dritti tal-bniedem qegħdin jinqablu dak li għaddej il-kampanja ta' Xinjiang ma' dak li kien hemm fir-rivoluzzjoni kulturali fuq minn miljun persuna mill Kazakistan kellna qed jiddaħħlu f'kampijiet tal-edukazzjoni ta' bilfors Li huwa pożittiv huwa li diplomatiċi fil-Unjoni Ewropea qed huma mistiedna biex jistidnu r reġun ta' Xinjiang, iżda dan jkun biss possibbli jekk aċċess ħieles għal dawn il-kampijiet u min qiegħed hemmhekk il-miżmum hemmhekk huwa permess. Jiena wkoll għamil talba għad-delegazzjoni tiegħi biex iżuru l-post, aħna rridu nsaħħu rispett sejħ ta' tadriz u drittijiet tal-bniedem u fil-Repubblika taċ ċina u li taħt il-tmexxija attwali sfortunatament ħadet pass lura. Grazzi Onorevoli Xakke. Grazzi President, Rappresentantoli, kollegi. Kif qed nitkellmu kważi miljun ruħ fiċ-Ċina jinsabu f'detenzjoni arbitrarja minħabba kampijiet ta' indottrinazzjoni u żoni ta' fejn wieħed ma jistax jgħaddi. Aħna ma jistax nagħlqu għajnejna jew niġu mixtrija mill-deb taċ ċina għaliex iċ-Ċina qegħdin jagħmlu sistema ta' sorveljanza tal-massa persuni li qegħdin jgħixu fil-provinċja Xinjiang b'mod partikolari li jużaw spyware jew inkella vjolazzjonijiet għal privatezza, sistemi ta' violazzjoni ta' privatezza ta' dawn in-nies. It-strateġija ġdida tal-Unjoni Ewropea li urġenti u meħtieġa għandhom ikollha bħala l-ewwel azzjoni biex tindirizza hekk imsejjaħ it-tħassib maqsum u naħseb li d-drittijiet tal-bniedem għandu jkunu fuq net dan ir-rigward aħna rridu nħarsu l-qudiem u mmur lil minn sempliċiment kliem nandu għal fatti minflok u nħarsu eżattament eh, lejn il iktar politiċi u pressjoni hemmhekk. Irridu nħarsu wkoll lejn is-suq kummerċjali tal-teknoloġija ta' sorveljanza grazzi tas-sew onorevoli Sole. Il-każ ta' Ċina u repressjoni u minorità etnika u reliġjuża huwa eżempju perfett ta' ħtiġa tal-Unjoni li tkun konsistenti u b'saħħitha meta tkun qed tħares id-drittijiet tal-bniedem. Eh, egi kontra ma jkunu kbar, strateġiċi, b'saħħithom meta jkun hemm id-drittijiet tal-bniedem illi qed jiġu maħnuqa dawn huma universali u l violazzjonijiet kontra d-dritt tal-bniedem mhumiex iktar jonqas severa skont id-daqs tal-pajjiż jew is-seta politika tiegħu jew tagħha. Kull darba jdi jiġru fejn u kull fejn jiġru aħna rridu nsemgħu leħinna u aħna rridu naġixxu skont il-każ dispjaċini ngħid li wisq gruppi ta' minorità u nazzjonali u minoritajiet lingwistiċi jiġu diskriminati u persegwitati madwar id-dinja għaliex iridu jippreservaw l-identitajiet tagħhom u l-kulturi tagħhom aħna ma rridux nagħlqu għajnejna għall politika ta' assimilazzjoni li s-soltu jsiru minn eh, tkabbi nazzjonali pajjiżi li jimponu fuq l-identità tagħhom, lingwa tagħhom, kultura tagħhom, reliġjon wieħed għandu jkun kbir imma mhux kbir f'daqs imma mhuwiex kbir f'karattru. Grazzi, Ravali Preda, aħna qed nippruvaw dejjem insibu soluzzjonijiet għan il-suġġett kull memorjina kontent illi din l-aħħar sessjoni tal-Parlament tagħna aħna paġejna dan il-punt fuq l-aġenda aħna dejjem semmejna anki f'kontesti oħrajn illi ksur ta' drittijiet tal-bniedem huma flagranti fiċ-Ċina u aħna dejjem semmejna l-każijiet differenti tal-miljuni ta' Kazakiżi li jinstabu hemmhekk f'kampijiet ta' riedukazzjoni ta' Xinjiang, it-Tibetani li taqtu wiċċemma ma' il-tneħħija sforzata, vjolenza fiżika, arresti u suppost dwar l-integrità reliġjuża aħna hawnhekk narawhom jgħaddu minn eh, fastidju kostanti E, dana kollu jassal għal maġni differenti ta' dak li Xi Jinping irrid jitrasmetti fid-dbija tad-dinja. U aħna rrid nixtieq nieħu l-opportunità li hawnhekk sellem lill-rappreżentant eh, li tax-xogħol kollu li jagħmel dawn l-aħħar snin fil-kwistjonijiet eh, affarijiet barranin u anki eh, kwistjonijiet essenzjali għall-Ewropa li huma fuq ir relazzjonijiet esterni. Jiena naħseb li dak li aħna rridu nagħmlu huwa li nkomplu naħdmu fuq dawn il-linji. Jiena wkoll nixtieq nħol opportunità biex insellem lil kulħadd jiena ħanitlaq mill-Parlament u issa ħansegwi mill-qrib mill proprjament ta' dak li qed jiġi hawnhekk din l-istituzzjoni tassew tassew kbira. Grazzi tas-sew, nawguralek u suċċess u jiena ċert li li ximkien niltaqgħu ximkien fil-ġejjeni. Is-sur Sarneki. Jiena min istensen minnkom għaliex nerġa' noħroġ għal minn vor savja noħroġ għal il-senijiet. U jiena pittost tinku optimist fuq għadi, imma insomma, mhix kwestjoni ta' jiena nirġa' li ġura il-senijiet, imma drittijiet tal-insara u drittijiet tal-minoranzi etniċi fil-ċina Dan huwa punt rilevanti ħafna, kontent ħafna li poġġejna fuq l-aġenda. Jiena naqbel illi nibnu relazzjonijiet maċ ċina fil kwestijiet ekonomiċi wkoll hija tajjeb li aħna ikonna relazzjoni li trendi, iżda ma jfissirx li fistazin dan ikunu skapitu ta' drittijiet tal- eh, ta' dawn etniċitajiet u minoritajiet etniċi propjament. Aħna Irridu ngħidulhom li intom ma tistgħux tixtru s-silenzju tagħna eh, l ċiniżi Kien hemm ftit ilu dibattitu fuq l-Uyghurs u fil-fatt kien hemm emenda li ġiet irrifjutata fuq l insarra u nittamaw li dan ma jkunx il-każ illum il-ġurnata. Grazzi. Jiena f'nisilu il-qajt ma' Dalai Lama fl-Indja fis-60 anniversarju tal-irveli kontra il- kolda stat kontra il-gvernatura kizmin ċinis u e, kien hemm in-nies jgawdu mill-appoġġ tal-Parlament biex iżommu r-reliġjon u l-kultura tagħhom. Ir-riżoluzzjoni dibattit il-konferenza il-wirjiet e, u anki demonstrazzjoni e, u protesti u laqat kostanti mal-gruppi involuti għennet biex insemgħu l-ħenna biex insemgħu tagħhom. Iċċi awtoritajiet ċiniżi wassu biex sitwazzjoni marret tal-lar aħna qegħdin nuru u nipprotestaw kontra dawn il-arresti għaliex wara aktar minn 25 sena issa nixtieq ngħid illi x-xogħol ta' xogħol tiegħi f'dan rigward nitagħmel li xogħol ħajjib għaddej bl-istess rankatura u entużjażmu eh, u ningrazzja lill kollegi kollha tiegħi. Preda, Belda, Griesbeck u oħrajn dawna għamlu biċċa xogħol ma bħala u eh, l parlament jibqa' leħen ta' dawn in-nies. Iva, unawgura għalek eh, fil-veċ Issur Jirek, grazzi ħafna President, Sinjuri. Is-sitwazzjoni tal-Kristjani fiċ-Ċina hija waħda drammatika. L-awtoritajiet użaw eh, miżuri drastiċi, pereżempju mhux itaħallu lin-nies eh, irawmu tfal tagħhom fir-reliġjon li jridu li hija ksur ta' drittijiet eh, tal-bniedem. Hemm anki eh, assassini ntefgħu fil-ħabs Diġà kien hemm twissijiet ftit eh, xhur ilu u x'istgħu nagħmlu fuq is-sitwazzjoni l-ewwel nett nistgħu nuru li dawn il-kwistjonijiet huma ta' sustanza li jiena nafu eh, x'inhuma l rwoli tad-diplomazija, nistenna li d-diplomatiċi tagħna juru rispett ehm, lejn il-Kristjaneżmu, jkun hemm kuntatti mal-gruppi ta' ta' Kristjani u mhux l-affarijiet jimxu b'newtralità jisu xejn mhux xejn. Il-Tuniżi jridu jkunu jafu illi l-approċċ tagħhom lejn il-Kristjaneżmu se taffettwa wkoll ir-razzjonijiet tagħna. Grazzi ħafna Is-Sur Hetman. Is-sitwazzjoni tal-minoritajiet fil-ċina hija xi ħaġa ta' problema. Bażikament dan huwa ġenoċidju. Dawna qed jiġu mitluba biex ineħħu l-identità tagħhom u jitpoġġew taħt pressjoni l-ħin kollu b'mod partikolari l-uigurs illi qegħdin jitpoġġew f'kampi ta' konċentrament u t-tfal huma separati mill-familja tagħhom jitpoġġew f'orfanator f'trofi. Eh, is-sitwazzjoni sfortunatament għadha mhix qiegħda titjieb u allura nixtieq illi l-Unjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea ma taqbilx ma dawn il-prassi u għandna naraw kif nagħmlu biex nwaqfu dawn il-kampijiet, nagħlqu kampijiet, dawn in-nies jiġu liberati u nifqu niksru d-drittijiet tal-minoranzi etniċi. Isir Demis Maker, f'Ottubru li għadda konna qed nitkellmu fuq id-detenzjonijiet li saru fil-Reġjun Awtonomu ta' Xinjiang e, u f'dak iż-żmien jiena kont ikkwotajt Eh, waħda mill-eqdem kanzunetti Ġermaniża. Sfortunatament li qegħdin jagħmlu fiċina huwa li dak li ma jaqbux magħhom qed iwaqfuh mill-ewwel qed nitkellmu fuq eh, eh, nitkellmu fuq ħafna gruppi differenti dan huwa din hija strateġija u qegħdin nippruvaw naħdmu bl-ekonomija mal-Unjoni Ewropea imma xorta waħda qed jimxu ma' dan il-mart eh, ideoloġiku tagħhom. U xorta waħda kummerċ u l-Unjoni Ewropea għandha obbligu li titkellem mod ċar maċ-Ċina twaqqaf din il-prosekuzzjoni u tagħlaq dawn il-kampijiet għaliex eh, il-ħsibijiet huma liberi u ma ħadd ma jista' jwaqqafhom. Grazzi ħafna se ngħaddu għall onorevoli Svoboda dal minuta. Grazzi ħafna President. Rappreżentanta Olja, illum qed naraw illi qed tintlibes l-ingravata ħamra għaliex qed turi soffriment tan-nies minħabba l-Ċina komunista u mhux huma biss anki l-Kristjani hemm ħafna knies li qegħdin jitkissru l-affarijiet jiġu konfiskati u l- ehm, assassin jitfaw fil-ħabs madwar 50 miljun persuna li qed jiġu persegwitata. l assassin jridu jmorru fil- ant il-polizija pali kienu kriminali. Nies ta' taħt 18 sena qed jiġu mwaqfa milli jipparteċipaw fil-servizzi reliġjużi u allura taħt dawn il-ċirkustanzi l-Unjoni Ewropea f'kull laqgħa ta' livell għoli għandha tikkundanna d-diskriminazzjoni kontra l-Kristjani Ċiniżi. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għandha eh, tara sejn dawn il-konsegwenzi ta' dawn il-persekuzzjoni eh, kull darba li jkun hemm min jitlob l-azil fl-Ewropa. Jekk ma nagħmlux hekk, Aħna ma nkunx qed nimxu skont il-prinċipji bażiċi. Grazzi ħafna se ngħaddu għall proċedura catch DI, ngħaddu għas-sur Farja għal minuta. Grazzi ħafna, President. Signora Mogherini għalkemm qed jingħataw din l-idea minn Xi fuq il dinja tal-realtà ta' ċina, xorta waħda għandna problemi fil-minoranzi etniċi, u hemm noqqas ta' libertà ta' movement ħieles u hemm eh, problemi anki minn dawk tat Tibet. min ħarna xillu jahrab minn eh, dan it tindif etniku. L-Unjoni Ewropea jrid ikollha pożizzjoni konġunta biex twaqqaf dawn il-kampanji razzisti, repressivi. L-istati membri jridu jirrikonoxxu illi l xewqa illi nagħmlu l-flus m'għandix taqbeż li nipproteġu d-drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Jiena wkoll xtaqt nitkellem fuq is-sitwazzjoni tad drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina hija katastrofika hemm l-Orgwiż u t-Tibetani kollha ġew imsemmija. Jiena bħala parti mill-Kunsill tal-Prague ta' Praga eh, tlabna għal għall-eżilju u tagħna l-informazzjoni fuq it-Tibet għaliex hemm distruzzjoni tan-nazzjon ta' Tibet u hemm l-isforzi sabiex nerġgħu nedukaw l-iżżar l-tfal mit-Tibet. Din hija l-impressjoni li ħadna u għalhekk aħna deċidejna li xejru l-bandiera tat Tibet fi Praga. Dan huwa fl-ispirtu tal-politika Ewropea tagħna irridu niżguraw illi l politika fiċ-Ċina tinbidel fil-qasam tal-minoranzi etniċi. Grazzi. Grazzi, kellem li miss. Jiena nixtieq nuri l-appoġġ tiegħi bħall kollegi eh, tiegħi għaliex din hija sitwazzjoni verament gravi. Hemm ħafna Eh, problemi li qed naraw mit-Tibet u mill-provinċja ta' Ojgur u eh, din xi ħaġa li naħseb eh, kulħadd fil-Parlament għandu jikkundanna. Nixtiequ li l libertà tal-persuni li qed jiġu detenuti b'mod illegali u rridu nitolbu wkoll li nimxu mal-impenji li għamlet il-ċina. Dawn l-impenji għandna nsemmuhom kull darba li niltaqgħu mal-, mal ma' ċina kull darba li nkunu f'missjoni ċ-Ċina wkoll m'għandniex nibżgħu milli nitkellmu fuq dawn is-suġġetti, kultant nieħu l-impressjoni illi aħna ma nitkellmux fuqha għal raġunijiet diplomatiċi, imma min eh, jekk mhux MP li għandu jitkellem fuqha din meta jkun f'missjoni fiċ-Ċina, u allura nixtieq nenfasizzaw nżammu għaf f'moħħna fil-leġislatura li jmiss. Is-sitwazzjoni hija gravi fiċ-Ċina u mhux se nbidlu xejn jekk ħanoqogħdu sikta. Grazzi kellimni li miss, grazzi ħafna. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l ipokrizija fil-Unjoni Ewropea fejn qed nużaw id-drittijiet tal-bniedem biex ninterferixxu fil-pajjiżi sovrani u noħolqu din il-pożizzjoni ta' livell ogħla minn ħaddieħor. Fl-Unjoni Ewropea ma nħarf-ebda pożizzjoni li noqogħdu nipritkaw irridu nħarsu l-alleati fl-Arabi Sawdita. U hemm problema għaliex għaliex anki qed nħarsu l-istrateġija ta' Trump maċ-Ċina. Skont il-Kostituzzjoni tal-Portugal irridu nirrispettaw il-pajjiżi skont is-sovranità u ma jkunx hemm intervent skont il-Karta Ewropea u aħna nxuq nixtiequ nipproteġu interessi tal-Portugal ukoll. Grazzi ħafna. Dan il-ċina huwa pajjiż kbir aħna rajna li kien hemm il-politika eh, li kienet reprezenta repressjoni ta' traġitturi tal-ideoloġija marxista li kontribwixxa għal eh, rita dan il-pajjiż li reġa' nbenna xorta minħabba politika liberali organizzata mill-istat eh, li wasal għall-orjentament u allura aħna għalmina min aħna biex nelmuhom. It-Tibet it-tibet insara naqbel jien sewwa. Imma aħna minna minna xa minna aħna minna il-gwerer, żewġ gwerer dinjija, aħna minna gwerer ta' reliġjon. U aħna qegħdin nitqatlu bejni ta' raġuni politiċi wara l-reliġjun, ħabba reliġjun. ir U allura jiena Naħna bil nimaqdru maqdroċina, ma naħseb illi jkun aħjar li l-Parlament eh, li jżomm l-Karti ta' Drittijiet tal-Ġus Maquda. Ah, ah. Madam Vice President ah, Mogherini. Vice President Mogherini, na ekka laqna il-proċedura KHDI, natik il-kelma għal-konklużjonijiet tijak. Grazie ħafna kif eh, għalu hut minkom meta nqablu ruħna ma' ħames snin ilu għal strateġija ġdida ma' ċina, manka għandna relazzjoni ġdida ma' ċina. Naħseb hija waħda aktar intensiva imma waħda iktar ċara u miftuħa fejn nitkellmu fuq prinċipji u kliem ehm, ċari u anki interessi ċari fejn aħna maħniex qegħdin eh, nibżgħu milli nitkellmu b'mod l-iktar ċar. Aħna din nipprovaw ukoll nibnu ċertu konsistenza fl-approċċ tal-Unjoni Ewropea u l approċ tal-istituzzjonijiet għaċ-Ċina. Jiena nixtieq nagħmel appell lilkom intom hawnhekk qegħdin tirrappreżentaw liċ ċittadini Ewropej kif ukoll il-gruppi politiċi tagħkom u il-partijiet nazzjonali tagħkom. Uħud minkom tkellmu llum u qed affarijiet raġonevoli u importanti ħafna minnkom imma qegħdin eh, parti mill-partiti politiċi li għandhom responsabiltajiet tal-gvern eh, fl-istati membri ġifiri eh, nixtieq li titkellmu dwar dan anke mal-gvernijiet tagħkom kull darba li jkun hemm it-talba li ċina jkunu ktar ċari magħna. Ikolli ngħid li fis-summit tal-ġimgħa l-oħra fi Brussell Kemm il-Kummissjoni u l-Kunsill eh, tkellimna ma' żewġ mexxejja kbar taċ-Ċina fuq id-dritti tal-bniedem. Biex nabdu l-messaġġ għal eh, drittijiet umani mhumiex inqas importanti mill-interessi ekonomiċi kontrarjament dawn huma daqstant importanti u iktar importanti mill-interessi ekonomiċi ta' jiena nemmen dan huwa messaġġ li aħna rridu konsistentement u b'mod koerenti bħala Ewropej ngħaddu fuq kull livell. Il-Parlament u ningrazzjakom għalhekk il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-istati membri individwali li jittieħdu fir-relazzjonijiet tagħhom bilateralment maċ-Ċina. ċina għamlet ċertu progress fl-ambitu tal-drittijiet ekonomiku soċjali, ma dan kollu is-sitwazzjoni tal-drittijiet tal-bidem skont il-ġeneru xorta went għadhom qegħdin jiddeterjoraw partikolarment fuq eh, drittijiet ċivili u politiċi. L-avukati xorta qed jiġu arrestati, hemm id-detenzjoni, hemm il-ksur tad-drittijiet fundamentali anka situazzjoni ġewwa Xinjiang bil-kampijiet ta' redikazzjoni politika, minoritajiet, sorveljanza bil-massa, restrizzjonijiet fuq li vjaġġaru, u dan kollu dawn il-kwistjonijiet kollha tkellimna dwarhom anke fost affarijiet oħra dwar każijiet individwali fil-kuntatti tagħna maċ-Ċiniżi, fil-kuntatti bilaterali u anke fid-dialogi tagħna. Aħna dan kollu għamilnieh ukoll u hekk nixtieq ngħaddi għal naħa l-oħra tal-emiċiklu forsi Għal l-ewwel darba aħna stedinna lill-Ministeri tal-Affarijiet Barranin is-Sur Wangi u ħadd kost nara illi flimkien l-istati membri batu membri batu messaġġi konsistenti fuq kwistjonijiet ta' ċertu rilevanza tal-dialogu tad drittijiet tal-bniedem. Iżda dawn il-kwistjonijiet kollha tkellemna dwarhom fil-kontest fil kontest tal politika ta' kontra t terrorizmu tagħna u enfasizzajt ukoll kemm huwa importanti għalina li nkunu konsistenti, koerenti fl-istituzzjonijiet kollha tal-Ewropa b'dawn il-messaġġi għax jaf ikun tendenza mhux biss meta nitkellmu dwar iċ-Ċina, iżda anke meta nitkellmu dwar oħrajn dwar affarijiet oħra, illi naħsbu illi huma l-istituzzjonijiet Ewropej illi jibdow il-proċess tal-drittijiet tal-bnidem, mbagħad l-istati membri jkomplu. Naħseb huwa importanti. Importanti u nina nemmen li qed nagħmlu ċertu progress fil-konsistenza tagħna li l-interlokuturi Ċiniżi tagħna jaraw li importanti għal kull kull ċittadin Ewropew, għal kull stat membru Ewropew, għal kull familja Ewropea ta' din l-emiċiklu. U għawek nixtieq naħtaf l-opportunità pubblikament illi nħeġġeġ li ċina biex jagħtu aċċess għal Xinjiang għall osservaturi indipendenti għaw minn semma dan nixtieq ninaqat magħhom dwar is-sejħa għal l-osservaturi indipendenti għal ġus maqudi għal kummissjoni u li jkun hemm ċertu libertà tat-twemmin, aċċess għar reġjun aħna tlabna lill awtoritajiet Ċiniżi biex nippermettu aċċess reċiproku għat-Tibet għal ġurnalisti Ewropej, diplomatiċi, familji dawn l-affarijiet kollha tkellimna dwarhom fuq l-ola livell kif ukoll kif għamilna wkoll fis-summit tal-ġimgħa l-oħra pubblikament u privatament dan kollu kien ġie sottolinjat pubblikament tkellimna dwar is-sitwazzjoni ġewwa Xinjiang, Tibet u d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti mill minoritajiet anke matul dawn l-aħħar eh, dijalogi tagħna li kellna Ftit ġimgħat ilu tkellimna dwar il-soċjetà ċivili, il-qafas ta' riforma legali, indirizzajna l-awtonomija wkoll dan l-eżerċizzju ħafna drabi mhux eżerċizzju sempliċi, pjuttost frustranti, kolli ngħid ma dan kollu jiena nemmen li l-aħjar mezz li għandna biex naħdmu mal-imsieħba tagħna taċ-Ċina nkunu ċari, nkunu maqudin fil-messaġġi tagħna kollha u li nippromuovu ovvjament ċertu bidla fil-drittijiet tal-bniedem aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna biex inkomplu naħdmu fuq id-drittijiet tal-bniedem mod rispettuż iżda wieħed ċar. L-ebda seta globali ma qed tagħmel hekk illum fid-dinja it-tendenza tad drittijiet tal-bniedem mhix waħda inkoraġġanti dan diskutejnieh ġo dan il-hemicycle ħafna drabi din hija raġuni oħra biex aħna ma naqtawx qalbna, ma nistawx bħala Ewropej nieqfu naħdmu ħankomplu nappoġġaw ir-rispett tad drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina bl-akjar mod l-iktar mod ċaru fid-dinja kollha u nistenna bil-ħerqa diskussjoni jmiss fuq dawn id-diversi kwistjonijiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Signora Magarini, ċevejt bizzejiet riżoluzzjoni biex nara id-dibattitu fl-sem diversi partiti politiċi. Nista' nara id-dibattitu u nivvotaw illum ngħaddu għal punt il-limis tal-aġenda dwar il-Kamerun. Għanna ħames awturi tal-proġett jagħti nagħti l-kelma lill onorevoli Tanok. Ir-respons fil-Kamerun għal numru ta' teddidiet interni u esterni uh, hija waħda ta' żieda fl-awtorità l-arrest ta' jannar tal-mexxej tal-oppożizzjoni u 200 ruħ oħra b'rispons għal protesti tagħhom wara uh, l-azzjonijiet tal-2018 u jeta tħassib hemm diversi persuni li għadhom qegħdin f'detenzjoni wara insurrezzjoni mlaqt il-Kamerun kien imsieħeb importanti fil-ġida kontra l-terrorizmu, partikolarment il-Boko Haram li kien ilu attiv mill-2012. Hemm diversi hemm ħafna tħassib dwar l-użu ħażin tal-liġi kontra t terrorizmu li jingħaddiet fl-2014 ir-rapport tal-qtil ta' ex membri tal-organizzazzjoni terroristika u l-attività tal-gruppi tal vigilante jissuġġerixxu li hemm numru ta' ċivili li qegħdin periklu li jkunu fil-mira ta' dawn l-azzjonijiet hemm respons tal- hemm ukoll rispons tal-maġġoranza anglofona wkoll dan huwa wkoll ta' tħassib għalina grazzi. Grazzi ħafna sur Urban Crespo. Grazzi ħafna President. Il-forzi militari fil-Kamerun ġew akkużati b'infrazzjonijiet kontra drittijiet tal-bniedem u kif ukoll li jżommu arbitrarjament il-dawk in-nies li qegħdin jipprotestaw matul l-elezzjonijiet preċedenti fiż-żona anglofona l-armata sparaw mill-helikopter fuq divers fuq il-folol b'diversi vittmi u intużaw ħafna armi mill-Ewropa biex jinqatlu n-nisa diversi video li juru l-soldati fil-Kamerun qatlu nisa u oħrajn minħabba li dawn kienu ġew sospestati li huma parti mill Boko Haram. Spanja pereżempju qed tbih l-armi lejn dan il-pajjiż minkejja li dan huwa projbit minn deċiżjoni tal-Kunsil tal-2008 iżda dan għadu ma semmix fit-test L-Ewropa u l-Stati membri tagħha fil-fatt qegħdin jipprovdu taħriġ militari għajnuna loġistika kif ukoll armi u, u, u tamir loġistiku għal Kamerun. U din hija xi ħaġa li hija sospiża minn pajjiż bħal huma l-Istati Uniti minħabba l-infrazzjonijiet inflagranti li qed jisiru fil-Kamerun. Aħna nitolbu lill-Unjoni Ewropea biex twaqqaf kwalunkwe konsulenza militari u beħ ta' armi lil Kamerun għax umbat eh, kull ma qed nitkellmu dwar dwar paroli mingħajr ebda azzjonijiet ma nistgħux nappoġġaw dan. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna naddu l-kelma issa lil Grazzi ħafna, Sur President, anka f'dan l-aħħar seduta ta' din is-seduta plenarja, aħna nuru l impenta għana fil-ġlida tagħna kont għall ġustizzja llum il-Kamerun. Kien hemm ukoll dokumentazzjoni ta' użu eċċessiv ta' forza mill-forzi ta' sigurtà u kien hemm infrazzjonijiet ta' drittijiet ta' bniedem kontra ċittadini tagħha diversi membri tal-partit tal-Oppożizzjoni fosthom il-mexxej tagħhom Maurice Kantu. u numru ta' nies li protestaw u ċittadini qegħdin il-ħabs. Apparti dan l-awtoritajiet tal-Kamerun ripetutament qed iwaqfu l-espressjoni tal-persuni billi qegħdin jiwaqfu l-ġurnaliżmu fil-pajjiż u dawn l-azzjonijiet huma kontra il-valur u l-istandards li aħna nħadnu fuq ix-xena internazzjonali. U bekk eżis kollegi aħna bħala Parlament Ewropew għandna naġixxu minnu fih. Għandna nitolbu lill-awtoritajiet tal-Kametur biex mill-ewwel kondizzjonalment jeħilsu kull kull kull attivist politiku ċittadini oħrajn li qed jiżammu għalfinijiet finijiet politiċi kondannaw l-użu tal-forza u l-infrazzjoni tal-libertà tal-espressjoni u nitolbu investigazzjoni trasparenti għal dawn l-azzjonijiet ta' infrazzjoni. Fil-possibilitiet tagħna l-Unjoni Ewropea tista' wkoll tagħmel differenza aħna rridu nieħdu vantaġġ tal-leverage politiku tagħna biex insaħħu il-drittijiet tal-bniedem fil-Kamerun, l-Unjoni Ewropea għandha wkoll tikkunsidra li tipprovdi assistenza teknika u l-appoġġ tekniku abbażi tal-esperjenzi tagħna f'reġuni oħra ta' konflitt permezz ta' programmi ta' svilupp biex nassistu il-ġlieda tas-soċjetà tal-Kamerun din il-mozzjoni taħdem għall aħjar futur għaċ-ċittadini kollha tal-Kamerun u jixtieq l appoġġ kollu tagħkom. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Naddi l-kelma issa l-Sinjura Sargentini għal minuta u nofs. Grazzi ħafna fl-2018 kien hemm l-elezzjonijiet fil-Kamerun il-President Palbija reġa' ingħata il-poter dan ilu hemm mill-1982. Kif nu possibbli dan? U mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn illi għandu jkun hemm ċertu protesti wkoll fil-pubbliku jiena nemmen li l-qafas rezoluzzjoni tagħna hija li l-Parlament jgħid li l-palbija itlaq minn Morris Kanto eħlisom il-protesti demokratiċi huma xi ħaġa mistennija f'demokrazija bħal din. Illi wieħed jitressa qoddim tribunal militari mhix kwistjoni mhix xi ħaġa li għandha tkun issira għal persuni ċivili. Jeżistu diversi pajjiżi fejn hemm diversi lingwi u dan nafuh ukoll anke fl-Unjoni Ewropea fost affarijiet oħra. Jiena nemmen illi mhux dejjem nitkellmu dwar il-Kamerun iżda din hija opportunità għalina biex nagħmlu eżattament dan. Grazzi ħafna naddel kelma lil Sinjura Hake. Wara l-elezzjonijiet, diversi demostrazzjonijiet waslu għal ħafna tilwin violenti u bl-sforzi ta' sigurta li kienu involuti f'ċertu frazzjonijiet kien hemm ħafna nies li mietu attivisti ġew raggruppati u ntefgħu il-ħabs diversi miżuri ta' sigurtà qed jiġu abbużati biex jiġu ġustifikati dawn l-azzjonijiet kien hemm każijiet ta' tortura, għajbin ta' persuni, anka til ta' persuni, il-libertà tal-espressjoni biex qed tiġi eh, rispettata online jew offline. Din hija xi ħaġa li qed tikber u nħeġġu l-forzi ta' sigurtà fil-Kamerun illi waqfu l-użu ta' dan din il-vjolenza sproporzjonata u jirrispettaw id-drittijiet ta' binta ċittadini kollha. Jrid ikun hemm investigazzjoni dwar l-allegazzjoni tal-użu eċċessiv aggressiv tal-violenza u importanti li taħt it-tmexxija tal-Unjoni Afrikana ikun hemm diskussjonijiet tal-paċi u aħna bħala Ewropa u bħal mexxejja tagħna kollha rridu nappoġġaw. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għall-SND nagħti l-kelma lil Sul Lopez Aguilar, President. Kommissarju Mogherini, kif nafu Paul B huwa wieħed mill-iktar dittaturi li ilu hemmhekk illi qed jikkompeti ma' Robert Mugabe ta' Zimbabwe u anka Djoborov Jank fil-Gwinea Ekwatorjali. E- elezzjonijiet li waslu għal demonstrazzjonijiet kontra elezzjonijiet imbabsa u Maurice Kanto il-kap tal-oppozizjoni issa qed jinżamm il-ħabs qed jiffaċċja akkużi akkużi akkużi taħt qorti militari li jista' jwassal għas sentenza tal-omor il-ħabs jew il-pina kapitali nħeġġeġ nil li jitwaqfu dawn dan l-azzjonijiet ta' violenza ta' fastidjar kontra il-demostranti. Inħeġġu li jkun hemm elezzjonijiet kredibbli permezz ta' riforma elettorali. Inħeġġu li l-Unjoni Ewropea flimkien mal unjoni Afrikana tal-ġus ma'uda sabiex jeżerċitaw rwol ta' medjaturi biex ikunu jistgħu jaċċertaw il-ħelsin mhux biss ta' Moris Kamto iżda wkoll ta' 200 attivist politiku illi u koll edin jinżammu hemmhekk il-ħabs u aħna wkoll inħedġu għal darboħra l-Unjoni Ewropea biex tieħu miżuri biex tkun tista' trażan l-ammont ta' kooperazzjoni ta' pajjiżi li mhux qed jiġipruħu b'mod demokratiku. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss is-Sur Ċanetski għal ECR. Grazzi ħafna, President. President. Il-Kamruna pajjiżi li huwa l-bot mill-Ewropa u tagħmel sens li illi dan huwa pajjiż illi kien kien kolonizzat ukoll għal diversi snin minn pajjiż Ewropew. U bekk hemm dan l-obbligu morali li neħdu ħsieb dan il-pajjiż minħabba dan apparti dan Aħna u kol nistaw niprovdu ċertu għajnuna umanitarja dan il-pajis, naħseb għanna dritt li nistennaw li meta jasal, meta tasal din lajnuna l pajis jirrispettaw ċertu standard, standards ta' drittijiet tal-bnidem. Nemmen illi dan l-intervent tagħna għandu jkun ċar maqut U b'din il-mod u maniera biss nistaw leħenna jista jissemma ma dawn il-pajizi fil-Kamerun u affarijiet oħra u pajizi oħrajn u b'xi mod jew ieħor jaħtu każ id-dritti tal-bniedem u d-drittijiet tal-bniedem. Onorevli Korraw għall e DD, Grazzi ħafna. Il-Kamerun huwa pajjiż li qed jiffaċċja ħafna sfidi it-teddid tal-Boko Haram, il-problemi fil-frontiera mal-Afrika tal-Est u ċertu rivelli armati fil-pajis, fil-partijiet l-oħra tal-pajis u bekk għandu l-solidarieta kollha tagħna, ma dan kollu l-huma importanti li nisqu llum illi dan it-teddit ma nistgħux naffrottawhom b'mod violenza sproporzjonata b'infrazzjonijiet ta' dritt tal-bniedem. Aħna nikkondannaw l-atti ta' tortura, l-lajbin tal-persuni, tir ta' persuni mis-servizzi tas-sigurtà tal-pajjiż Dan huwa iktar u iktar gravi meta tali forza tintuża biex xorta waħda qiegħda tinkoraġixxi u żomm dan id-dittatur fil-gariga tiegħu mill-2082. L-użu eċċessiv li jintefgħu nies il-ħabs, jingħalqu l-internet u jinżammu l-ġurnalisti qatt ma jistgħu jiġu ġustifikati bħala mezzi ma qatt ma jużaw bħala mezzi alternattivi għad diversi teddidiet li qed jiffaċċja l-Kamerun. Grazzi ħafna. Dominik Bildek jogħġbok. Grazzi ħafna President l-ewwel net. Aħna għana nappoġġaw il-forzi armati u s-soċjetà ċivili fil-Kamerun talli iġġieldu kontra l boko Haram u l-Kamerun ħadem f'partenarjat trans-Saharjan kif ukoll bħala parti minn forza multinazzjonali fil-ġida kontra l-Boko Haram u aċċettaw diversi, diversi refuġati minn Niġerja li qegħdin jaħarbu minn pajjiżhom u għal diversi snin il-Kamerun ukoll kienet jiġi kritikata għal dan mentre fil-fat huwa reġun li qiegħed jitkisser saħan minn diversi forum ta' tensjoni l-ewwel net teżisti tensjoni bejn il-partijiet anglofoni u partijiet frankofoni u fil-reġun anglofona l-iktar riservi ta' żejt u l-imprizi qed jikkontrollawhom. U qed isiru sforzi mill-gvern tal-Kamerun biex nippromuovu il-multikulturalizmu, il bilingwaliżmu u offrow faċilitajiet ta' traduzzjoni fil-sistema ġudizzjarja u kol fil-edukazzjoni u ħarġu wkoll l liema Hemm din id-distinzjoni hemm għax hemm ftit persuni li jitkellmu fl-Ingliż li jgħixu fiż-żoni frankofoni u viċi versa u dawn għandhom l-istess valuri u l-amur propju lejn lejn pajjiżu u dan huwa l-kunċett li jana nappoġġaw mingħajr ma nindaħlu mat-tmexxija tal-pajjiż. Grazzi ħafna nagħti il kelma issa lil Sinjura Kienge. Grazzi ħafna President. Il-Kamerun hija jaqa' sitwazzjoni ta' violenza Ir-reġim ta' 30 sena ta' polbija qiegħed jitkisser il- qed ikun hemm ukoll infrazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem mill-forzi ta' sigurtà l-gvern qiegħed jorganizza huwa akkużat ta' ċertu frodi elettorali biex iżomm is-siġġu tal-poter tiegħu u jarresta lill mexxej tal-Oppożizzjoni u jivvinta l-akkużi kontri. Apparti minn hekk, iż-żewġ provinċi anglofoni qegħdin fl-istat ta' gwerda naħa fuq tal-pajjiż huwa mniġġes bil-Boko Haram u l-naħa tal-Vant hija tibati minn ċertu infrazzjonijiet, inklużjoni tal-milizzi tal-Afrika ċentrali. Hemm ġlieda kontra dawn il-milizzi. Aħna nikkondannaw il-milizja, iżda rridu niprofaw nifmu xinu il-problema. Il-problema tissejjaħ immobilizmu governattiva, ġerontokrazija, gvern ħażin, frodi, nepotizmu, tribalizmu. Din hija l-oriġini tal-kriżi tal-pajjiż u l-immigrazzjoni tal-massa tal-żgħażagħ. Irridu insolvu l kriżi iktar milli milli ikun hemm iktar frodi elettorali u l-arrest tal-mexxejja tal-oppożizzjoni. Nixtieq ringrazzja l rappresentant Olja f'mument fejn hemm ukoll ċertu diffikultà tas-sovranizmu nixtieq nirringrazzja lill-istaff tiegħi l-istaff tal-interpreti kollha l-ashers il-xofira kollha dan kollha waslu li messaġġ u jekk it-Taljani jerġgħu jtun il-fiduċja nerġa' nkompli nġijaw biex inkompli nissokta fix-xogħol tiegħi. Grazzi. <clears throat> Aħna nawguralek. <clears throat> Issa imiss lil Sur Schaffhauser, kollegi. <clears throat> Dan huwa l-aħħar speech li qed nagħmel fil-Parlament u dana qed namlu għal pajis li huwa qalbi ħafna. Jiena mort ħafna drabi fil-Kamerun. Kamerun fi ħafna eh, eh, gruppi etniċi, gruppi reliġjużi. Forsi kien hemm wis fil-proċess ta' ċentralizzazzjoni u mar daqsxejn waħda kontra l-anglofoni. Eh, u dan issa separatizmu qed jiġi eh, strumentalizzat mill-setat mil, mil barranin. Paul Bia ilu 37 sena fil-poter. Eh, Però wieħed meta wieħed iqabbel eh, din istabilità ma' pajjiżi oħrajn, wieħed jista' jara differenza. Il-President jaf li ma jistax jibqem sal-mewt, però hemm eh, blok, blok ta' loġika ta' suċċessjoni u jaf illi e, e, fil-pajjiżi hemm proċess ta' deċentralizzazzjoni u trasmissjoni tal-poter. Irridu ngħinuh f'dan, irridu ngħinuh b'mod diskret u b'mod effettiv. Irridu nevitaw li nkunu implikati fi proċess <coughs> illi e, jgħajjat wis u naturalment ma n-applikaw standards doppi f'dan il-pajis. Grazie. Issa naddu għal catch the eye. Farija. Inti għed titlob titkellem fuq il-punt li mis, mux fuq dan? Ok, allora le. Allora post bisil. Grazie, President. Il dibattito li għaddu kif il dibattitu tal-lum id-deskriva l-problemi li għandu u l-Kamerun. Dak li jistaw jamlu rappresentanti tana u l-Kommissjoni jistaw jżidu l-pressjoni fuq dan il-President li l hemm mill-1984 u jobbligaw il-persuni fil-poter fil-Kamerun li jippermettu il-kap tal-oppozizjoni jikkandida ruħu u mux iżommuħ fil-ħabs għaliex kellu l-koraċ li um kontra l-president. Mandux ikun hemm repressjoni eh, bħal din. Ma nistawx. Aħna nitkellmu fuq l-istat ta' dritt fil-Kamerun f'dawn il-avvenimenti. U aħna nistgħu nagħmlu ħafna bħala Parlament Ewropew. U jina naħseb li tkun ħaġa tajba, Kummissarju, illi nikkonvinċu il-kapijiet tal-Kamerun biex ma jpoġġux il-kapijiet tal oppozizjoni fil-ħabs b'dan il-mod. Issa nisimaw minant l-Onorevoli Marijas. Grazzi, President. Jena l-intervenzjoni tiegħi dinja l-aħħar eh, speech fil-parlament f'dan il-mandat. Nittama li nkun nista' nerġa' niġi. Naturalment però da jiddependi me ċittadini Grigi fil-kas tiegħi. U jiena nittama illi se nerġa' niġi. U nerġa' nkun hawn meta il-parlament eh, ikompli bil-mandat li jmiss. Jiena għamilt iktar minn 2500 intervenzjoni fl-emiċiklu Eh, jiena nishtiq nirringrazzja l-kollegi l-Presidenza u lilek u anki l-interpreti u anki l-istaff kollu tal-Parlament Ewropew. U nishtiq nieħu l-opportunità biex najt illi jiena se nkompli niġelet għall-interessi leġittimi <clears throat> tal-kompatrioti grigi tiegħi. <clears throat> u f'dan il-każ aħna irridu nappoġġaw il-Kamerun id-demokrazija f'dan il-pajjiż <clears throat> tal-Afrika biex ikunu jistaw jizvilupaw u javanzaw biex iċ-ċittadini jkunu eh, eh, jistaw jisibu il-soluzzjonijiet eh, tal-problemi tagħhom. Grazzi. Issa, Castaldo. Illum il-Kamerun sfortunatament hemm tensjoni kbira qed nibżgħu biss li jkun hemm gwerra ċivili. F'jannar xi persu, xieċija eh, 200 persuna ġew ar arrestati arbitrarjament imħabba li għamlu dimostrazzjoni pacifika kontra Paul Bia. Il-gvern però mux da biss għamel. Beda jarresta il-ġurnalisti il il u l-medja indipendenti. U hemm repressjoni kbira politika u hemm mbagħad <coughs> fir-reġuni tal- eh, tal-biċ tal-pajis u anki tal-maestral. E, e, ħafna eh, eh, drabi u ma studenti dawn in-nis li protestaw. Eh, u allora nitolbu l-gvern tal-Kamerun e, jillibera l-priġunieri kollha politiċi jorganizza il-pajis biex ikun hemm soluzzjoni bil-paċi. Jiena mill-Kommissjoni u nirringrazzja nitlob li jkun hemm iktar pressjoni. Eh, ma nistawx nippermettu li l-ftejm ta' Kotonu jibqa' biss eh, ftejm fuq il-karta. Grazzi. Essa Polċak. Grazzi. Tali tajtni l-mikrofonu, President Lonet, nishtiq najt illi anki din li hija l-aħħar ġurnata tal-seduta plenarja. E, anki jekk din hija l-aħħar ġurnata aħna qegħdin nitkellmu biex niddefendu drittijiet tal-bniedem. U hija ħaġa sabiħa li aħna qed nibatu l-vuċi tagħna maquda u dana juri li aħna maqudin fuq dan is-suġġett u jiena napprezza dan il-fatt. Naturalment meta nitkellmu fuq il-Kamerun il-mimwiet, il-prosekuzzjoni, tortura, il-wieħed joqtol persuni mingħajr ma jtihom proċess. Din hija kollha huma affarijiet inaċċettabbli u dan sar bil-forzi li rappreżentaw il-presidenti lilu mit-tmeninijiet fil-seta Eh, dinna ma nistawx naċċettawa illi ikasbar id-drittijiet tal-bnidem. U aħna ma nistawx nalqu għajnejna specialment f'dan il-periodu qabel eh, qabel il-8. Issa nispiċċaw bis-sur Kelly. Grazzi. President, aħna li qed nisimgħu fil-Kamerun hija verament terribli, speċjalment għax qiegħda tkasbar id-drittijiet tal-bniedem u fil-kas tal-oppozizjoni arrestati mingħajr raġun. Eh, allura, u għacħar il forzi ta' sikurezza edin jagġiċu kontra il-poplu tagħhom stess, ħafna minnhom eh, ġew imkeċċija minn eh, djarhom u xi 30,000 mbagħad ħarbu fin-Niġerja U allura e, hija ħaġa ġusta illi aħna namlu pressjoni fuq l-autoritajiet tal-Kamerun. L-ewwel net biex nilliberaw il-kap tal-oppożizzjoni u biex nistabilixxu demokrazija fil-pajjiż. U b'mod partikolari illi ikun hemm media indipendenti u liberi mingħajr dan ma nistgħux ngħidu li hemm progress fil-pajjiż. Grazzi, President. Eh, onorevoli Xojdarova, grazie colleghi. Din l'urgenza tajt lil l-Kamerun lil parlament Ewropew edha timmonitorizza eh, situazzjoni u mux se permetti li jiġun kasbara d-drittijiet tal-bnidem. L-Unjoni Ewropea għanda strumenti diplomatiċi u anki finanzjarji li jistaw jiġu applikati u għandhom jiġu applikati jena nittama li l-rappresentanto li għed eh, jismana u, u li għad tirreagġiċi għal klim tagħna. Għal kollegi nixtieq nirringrazzja il kulħadd għal kooperazzjoni. Aħna eh, kull għal ħames snin il-ħamis ta' kull plenarja dejjem niddibattu fuq dawn il-kwistjonijiet tal-ksur ta' drittijiet tal-bnidem u nitolbu nappellaw għal tmim tal-persekuzzjoni u tal-priġunieri politiċi u nishtiq nirringrazzja eh, għal din il-ħaġa li kienet ħaġa importanti ħafna u jina nidefendi il-mandat tiegħi personalment u nixtieq nirringrazzja l kull minn biex naqdu dmirna. Grazzi, għal-awguralek -augura, anki li l elezzjoni onorevoli Sogor. Xiftit ġimatilu eh, il-viċi governatur ta' Tibet japprezzaw il-xol tal-Partit Komunisti. It's a fast-paced economic development. Thousands of police and military patrol the street hemm patrol militari biex jiżguraw li jihdu kolma ikollhom uh, dak li għandhom bżonn. Però mhux biss fit-Tibet. Il-benefiċċji tas-seklu attuali huma għandhom aċċess ukoll għal sistemi fl-edukazzjoni u ta' taħriġ U bl-istess miżura nistgħu ngħidu illi d dialogu bejn unjoni Ewropea u Ċina huwa ta' suċċess fil-promozzjoni ta' drittijiet tal-minimu tal-valuri. Jiddispjaċini jiena imħabba problemi tekniċi eh, jiena eh, ma konċ prezenti meta kien hemm eh, meta kelli nitkellem fuq il-ċina grazzi tal-li smajtuni. Din hija l-aħħar intervenzjoni tiegħi. Grazzi jgħid il-President. <clears throat> Kien ħaġa sabiħa li aħna irnexxinna nisimgħu anki eh, l-aħħar intervenzjoni tiegħek. Signora Mogherini, President mill-elezzjonijiet ta' Ottubru fil-Kamerun kien hemm tensjonijiet fil-pajjiż mod partikolari fir-reġunijiet anglofoni, repressjoni u noqqas ta' spazju politiku. Eh, eh, figuri tal-oppozizjoni ġew arrestati, se jkollhom proċessi iktar, hemm mijiet ta' oppożituri huma arrestati u il-proċeduri legali mhux qed jiġu rispettati skont l-avukati. <clears throat> u hemm anki projbizzjonijiet li mhumiex skont il-Kostituzzjoni. Aħna segwejna situazzjoni mill-qrib u kostantement minnaħat tal-fisem il-28 stat membru. Aħna tlabna il-liberazzjoni tal-priġunieri tal akkużati falsament u anki biex mm, ma biex iġu rispettati drittijiet tal-bnidem u drittijiet fundamentali. Nirringrazzjakom tal-li poġġejtu dan id-dibattitu importanti fuq l-agenda fl-aħħar ġurnata tal-mandat ta'kom. Fuq is-sitwazzjoni fil-żoni anglofoni tal-majstrallu, tal-biċ, aħna eh, namlu pressjoni għax id-dialogu biss jista' jirżolvi il-kwistjonijiet rispett ta' tfal tal-minimu l-istat ta' dritt. U fuq il-til u l-atroċitajiet qed jiġu eh, eh, qed nisimgħu fuqhom dejjem ripetutament u minnaħa tal-forzi tal-, -forzi tal tal-autorità e situazzjoni allarmanti hemm xi nofs miljun ta' persuna li tilfu djarhom hemm xi 32 rifuġati mill-Kamerun ġon Niġerja. Aħna eh, għamilna uh, appell għal dialogu eh, ma' l-autoritajiet tal-Kamerun u qed insegwu il-każijiet tal-47 eh, priġunieri anglofoni fil-ħabs. <clears throat> Dawn it-tensjonijiet iżidu fuq l-attakki li xieħut minnkom eh, semmejtu fuq Bakoram u minn tramuntana kif ukoll minn Nigeria. Aħna nafu li Bakoram eh, miex invinċibli eh, tilfet anki xi kella xi problemi reċentement anki minnaħa tal-forzi ta' sikurta fil- fil-parti ta' fuq tal-Kamerun eh, eh, jiena nishtiqni naqat mal-UNHCR il-prinċipju ta' non full man għandu jiġi rispettat bisħiħ u għal dawn ir-raġuni raġunijiet aħna rridu nkomplu l-appoġġ tagħna eh, tal-appoġġ umanitarju u aħna <clears throat> nikkonsidraw il-persuni li tilfu darhom internament u anki n-nies li ġejjin minn Niġerja hemm xi 9 miljun b'kollox li għandhom bżonn ta' għajnuna u dan huwa dmir li aħna rridu nirrispondu għalih din ma nistawx ninsewa meta aħna nagħmlu evalwazzjoni tal-appoġġ futur tal-poplu ta' Kamerun. Fl-istess ħin aħna nkomplu nafsu fuq rispetta ta' drittijiet tal bnidem u tal-istat ta' dritt fil-Kamerun. Grazzi. Grazzi ħafna lill-Viċi President tal-Kummissjoni. <clears throat> Naħseb na li tista' tibqa' preżenti anke fil-punt li miss, aħna rċevejna abbozzi ta' riżoluzzjoni mill-grupp ICR e GUE NGL SD EPP, eh, mill-ħoddor u mill-alde eh, u minn oħrajn. Nala id-dibattitu u E, il-votazzjoni ssir iktar tarda l ħodu U issa ngħaddu għall-aħħar dibattitu fuq l-urġenza li għall aħħar dibattitu ta' dan il-mandat. U se nitkellmu fuq il-Brunei. E, l-awturi jibdew u fostom e, l-onorevoli Barbara Lochbiller. Grazie, Presidente. Eh, fil-Brunei hemm il-liġi xarja. Li edha fisseħ, per eżempju, er- l-abort u rapporti ekstra konjugali jiġu ikkastigati eh, eh, bil-biswat u għal ser amputazzjoni tal-diraj. U kwieħed jinsulta lil Ah, Mawmettu għandu ah, għandu l-istess tip ta' kastik u anki tfali ah, għandhom l-istess kastik il-kap ta' stat. Hemm bżonn illi eh, eh, tieqaf din il-liġi xarija xi timxi kontra il-drittijiet fondamentali. Fil-Brunei mill-1957 kienem moratorium fuq il-pina tal-mewt u dina hemm bżonn eh, titkompla biex eh, eh, insem bħala pass għall-abolizjoni tal-pina tal-mewt. U, u nittamaw li jista' jkun hemm reviżjoni tal-liġi tal kriminali. U l-Unjoni Ewropea għandha tiżgura wkoll li s-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Brunei, speċjalment fuq il-persuni LGBTI, tkun fuq l-aġenda tal- eh, ta' dialogu li mis ASEAN. Grazzi. Grazzi ħafna s-sur tenak. L-introduzzjoni tal-pina tal-mel fil-Brunei fit-tielet ta' april jazvilup eh, il-ma jġobniex relazzjonijiet barra żwieġ bejn persuni gay dawn iwasslu għal pina tal-mewt. Dan hija parti minn proċess li beda fl-2014 fejn il-kodiċ kriminali ġiet allinjata mal-liġi tax xarija. Pereżempju, jeqtew id dajn dawk li jiġu eh, mikkondannati li serqu. Hemm risk kbir fil brunei ma jistax ikun hemm sistema daqshekk fid-dinja moderna. Irrid ikun hemm rispett lejn l-impenni tad drittijiet umani internazzjonali. Dan huwa pajjiż ukoll tal-Commonwealth. Sfortunatament dan huwa l-aħħar diskors tiegħi bħala MP u ser insemmilkom wara 20 sena ta' servizz bħala MP. Kien ta' onur u ta' pjaċiri li nservi f'din il-Kamra u eh, nirringrazzjakom u probabbilment insemmilkom. Grazie ħafna. Bardzo proszę, pani Malin Bjorn. Signora Bjork, grazie ħafna. il-leġiżlazzjoni tal-Brunei li tikkastiga lill persuni LGBTI naraw tortura, naraw pina tal-mewt, kastig, flimkien mal-koawturi aħna nopponu dal-iżvilupp. Ir-reliġjon qed tintuża u xi trabi anki r reliġjon nisranija tintuża sabiex e, ikun hemm ibeda sabiex nibblokkaw id-drittijiet tal-persuni LGBTIQ. Dan m'għandux isir fil-Brunei laqas f'pajjiżi oħra aħna għandna nikkundannaw dan kollu, rridu niskuraw li jkun hemm assistenza umanitarja u għandna naġixxu. Inwaqfu dak li qed isir f'dan il-pajjiż awtoritarju. Qed naraw però problemi anki f'pajjiżi oħra bħal f'Kolumbja. verament irridu niddefendu id-drittijiet umani kemm fil-pajjiżi tagħna iżda wkoll f'pajjiżi oħra rridu naraw però illi eh, f'darna nagħmlu ndafa wkoll, grazzi ħafna. Ignazio Corrao, grazzi President. Insellem il-rappresentant Oli Mogherini, l għallet nishtiq najt li dana għal-ħar punt fuq l-agenda tal-mandat kollu kemmu. Nirringrazzja l-kollegi għonek prezenti għal xoltana eh, f'dawn is-suġġetti ta' dritti tal-bnidem u nishtiq infakkar li nitkelmu poġon fil-ċentru eh, ta' negozjati anki kommerċali mal-komplement ta' dinja u fuq il-Brunei mm, għonek u għakas eh, eh fejnem sultan li jista' jkollu ħames eh, nisa u u fl-istess ħin fil-pajis hemm eh, eh, anki l-possibilità li għal raġun għal rapporti eh, eh bl-adulterju hija prevista li il-pena tal-mewt u li jaqtaw l idej għal-asser. Jiena nittama li dan is-suġġett ikun ikollu riżultati aħjar minn dawk li aħna rċeve irnexxilna niksbu f'dan il-mandat. Grazzi tal-attenzjoni. Dziękuję bardzo, pani posłanka Soraya Post, bardzo proszę. Grazzi ħafna, l-onorevoli Post, grazzi ħafna. Signora President, Signora Kommissarju, aħna qed ngħixu fi kriżi, dinja kollha qiegħda fi kriżi, għandna l-kriżi klimatika, għandna forzi ultrakonservattivi li qed jikbru anke fil-parlamenti tagħna madwar id-dinja u għandna kriżi wkoll fil-drittijiet tan-nisa tal-persuni LGBTI u għandna wkoll kriżi fir-rispett tad-drittijiet umani li qegħdin taħt attakk kemm fl-Ewropa kif ukoll madwar id-dinja. In-nazzjonaliżmu dejjem qed jikber eh, qed ikisser il-valuri demokratiċi tagħna għalhekk jiena nixtieq ngħid lil kulħadd hija r-responsabilità tagħkom illi eh, tipproteġu l il valuri demokratiċi fis-26 ta' Mejju. Ngħid lilkom li qegħdin fil-gallerija iddefendu l valuri tagħna meta niġu għal Brunei u l-kodiċi tax-xarija din hija xi ħaġa krudili, hija degradanti, inumana timira gruppi vulnerabbli bħal tfal, nisa u persuni LGBTI u tneħħilhom id-drittijiet umani tagħhom. Skont il-liġi l-ġdida, tfal anki ta' seba' snin jistgħu jiġu flagellati. Abort, pereżempju, jew relazzjonijiet sesswali jistgħu jiġu kastigati bi tħaġġir Mhux rejat li tkun gay lesbjan jew e, e, transessuali jew li tagħmel abort trid irridu waqfu din il-liġi tax-xarija. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ġerkowski. Sur President, rappreżentant Oli, Signora Mogherini, jiena nixtieq ninaqat ma' daw kollha illi irringrazzjaw lil dawk kollha illi ħadmu fl-aħħar ħames snin fuq dawn it-tip ta' urġenzi spiss ngħidu il-Parlament Ewropew MEP jistgħu jagħmlu f'dawn il-każijiet speċifiċi grazzi għal reżoluzzjonijiet tagħna aħna rnexxielna neħilsu ħabsi jew inkella biddilna sistema f'ċertu pajjiżi Nistgħu nagħtu ħafna eżempji tajbin speċifiċi ta' dak li ġara riċentament, pereżempju aħna kritikajna il- situazzjoni fil-Maldivi fl-urġenzi tagħna. U fil-fatt aħna rajna bidla f'Settembru tal-2018 u l il mexej tal-oppożizzjoni fil-qatt rebaħ, aħna appoġġajnieh, ġifieri aħna nistgħu nibdlu anke s-sitwazzjoni fil-Brunei. Jiena ġejt kritika, anzi kritikajt ħafna dawk il-pajjiżi illi ippruvaw daħlu liġi ta' xarija għal ħafna snin għaliex il-liġi ta' xarija m'għandix taqsam mad-demokraziji moderni, m'għandha xejn taqsam mal-pluralità. tikkonċerna ħafna gruppi bħal minoritajiet reliġjużi hemm nies illi jkollhom fidi differenti u għal daqstan biss ma jiġux irrispettati, jiġu kastigati. U dan minħabba l-fatt illi jixtiequ jkollhom il-fidi tagħhom għalhekk matul din l-aħħar plenarja nixtieq infakkar lil kulħadd sabiex jiġġieldu għal-libertà għad-demokrazija għax din hija ta' l-ikbar valur għalina lkoll, għalina l-Ewropej. Grazzi ħafna is-sur Anzina Narberi Xake. Grazzi ħafna. Għaxer snin ilu kelli l-ewwel intervent tiegħi f'dan il-plenarja u indirizzajt drittijiet umani fl-Irana għalhekk u għaxira illi l-aħħar intervent tiegħi jissejjaħ sabiex niddefendu id-drittijiet umani għax jekk ma niddefenduhomx aħna mela min il-liġi ta' xarija fil-Brunejja estrema ma tippermettix id-drittijiet ta' riproduzzjoni n-nisa, però mitħagġir ukoll għall-omosessualità u dan kollu fl-2017 din hija xi ħaġa barbarika. Għalhekk aħna nixtiequ sanzjonijiet ta' tip Magnitski U aħna diġà qed naraw il-pressjoni tagħna qed twasal riżultati, rappreżentantoli, kollegi, kulħadd nixtiequ Ewropa illi eh, tib defendi drittijiet umani u tpoġġihom l-ewwel u qabel kollox. Grazzi. Grazzi ħafna. Daw kienu l-awturi tal-mozzjoni issa l-Onorevoli Gill ħadd m'għandu jiġi persegwitat jew diskriminat għal dawk li huma jew lil min iħobbu, però fil-Brunei dan huwa l-każ. Ġiet implementata l-liġi ta' xarija fejn hemm il-pina tal-mewt, it-tħaġġir, il-qtoħ tal-idejn u saqajn. U dan minħabba li reġim mhux popolari, l-ekonomija qed tfalli dawn il-miżuri qegħdin hemmhekk sabiex inessew lin-nies tal-Brunaj mill-kwistjonijiet vera importanti għalhekk huwa importanti li l-Unjoni Ewropea tieħu miżuri effettivi li jikkundannaw dawn il-miżuri barbariċi, inkluż projbizzjoni tal-viża reġim u sanzjonijiet kontra n negozji tas-sultan l għandu jkun li niżguraw li dawn Eh, il mizuri drakonjani ma jkomplu u eh, pressjoni minn barra. Irridu naġixxu fuq din il-kwistjoni. Nixtieq ngħid ukoll il-kollegi dan jista' l-aħħar diskors tiegħi u għalhekk nixtieq nirringrazzja kulħadd tal-kooperazzjoni. Grazzi ħafna. Issa fisem li sijar l-Honorable Demes Maker. Grazzi ħafna, Sur President, illum qed mm, nitkellmu dwar il-liġi penali fil-Brunei li issa daħlet it-ħagġib jina tal-mewt il-flaġeral din hija xi ħaġa antikwata ħafna. Ovvjament il-pajjiżi kollha jiddeċiedu fuq ir-regoli tagħhom, però dawn ir-regoli huma wkoll soġġetti għal prinċipji universali ta' drittijiet umani, partikolarment il-perbizzjoni ta' trattamenti uman u em, tortura. Hemm id-drittijiet tan nisa ta' tfal tal komunità LGBTI li eh, qed jitpoġġew friskju. Dan huwa l-aħħar intervent tiegħi fl-aħħar sessjoni ta' dan il-mandat irridu niftakru li d-drittijiet umani ma nistgħux ninsewhom għandhom jiġu rispettati fil-Brunei u kullimkien. Illum il-Kummissjoni aħna lkoll għandna nistaqsu illi dan l-iżvilupp legali jitreġġa' lura. Jiena naħseb illi dan huwa pajjiż sinjur però għandhom ukoll responsabiltajiet fil-konfront tal-popolazzjoni. Grazzi. Fabio Massimo Castaldo. Kollegi, mhuwiex bidla ta' persuna, is-sultan tal-Blu-ray huwa l-ikbar, l-iktar persun sinjur fid-dinja li għandu ħarem u fl-2013 għandu għal li għandu introduċi jagħmel revizjoni tal-liġi uh, penali u introduċi xarija. Fit-3 ta' aprili, ta' april, eh, l-abort u l-relazzjonijiet omosessuali jiġu kastigati bil-mewt. Uh, dan japplika l kulħadd musulmani u mhux musulmani u anki minorenni ċerti affarijiet huma veri għas-sudditi tiegħu, però jekk normalment, però jekk dan il-kodiċi jiġi applikat ħafna mill-familja reali u anki is-sultan stess għandu jiġi ġustizjat. E, eh, Fis-seklu tagħna m'hemmx post għal dan it-tip ta' e, kastigi. Jiena e, dan huwa l-aħħar diskors tiegħi u nala il-xogħol il tiegħi fil-Parlament Ewropew Eh, billi nitkellmu a favur ta' rispett ta' dritti tal-bnidem u nittama li nkun nistan kompli nitkellem eh, eh, b'dan il-mod ma'kom u li nkunaw fil-mandat li mis u nkun nista inkompli najt illi l-azzjoni tana f-relazzjoniet esterni għandha tkun dejjem koerenti mal-valuri tana u niddefendu eh, il-drittijiet tal-nis iktar dajfa kif aħna dejjem xtaqna li eh, ringrazzja għal kulħadd u nawguralkom. Za bardzo ważne przesłanie, ale prośba mimo wszystko. Grazzi ħafna. Għandi messaġġ importanti, anzi dan messaġġ importanti ħafna, però jek jogħġobkom zommu mal-ħin ta'kom, għalix ma nistawx eh, indumu wis. L-Onorevoli Colombier. Sur President, dak li qed naraw fil-Brunei hija l-applikazzjoni tal-liġi Iżlamika, tħaġġis għall mewt għal adulterju, l-omosessualità, is-sesswalità tan-nisa, flagellar. Hemm trattament differenti bejn in-nisa u l-irġiel li twaqqa ridikolu u li toloq mi beda. Ftit pass il-bot għandna l arti Ewropea tad drittijiet umani. Bħalissa hemm każ kontra l-Awstrija. Għax milli jidher mhux possibbli li tikkritika l-Iżlam. mela jekk nagħtu din jekk m'hemmx din it-tolleranza mela ma nistax nikkritikaw ir-reġim li hemm fil-Brunei. Irridu li jkollna l libertà tal-espressjoni u l-ħsieb hawnhekk. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għall ħidma li saret hawnhekk u nixtieq eh, kun suċċess il dawk li ġejjin warajja nispera li jkollna nazzjonijiet sovrani u persuni ħielsa. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Valenciano, grazzi ħafna, Sur President. Naħseb li l-kollegi tiegħi diġà għalu kemm hemm bħalissa fil-Brunei però dan huwa eżempju li qed naraw f'ħafna postijiet fid-dinja. Importanti li nefasizzaw l-universalità tad drittijiet umani dan huwa l-aħħar diskors tiegħek din is-sessjoni u għalhekk nixtieq nitkellem fis-sem dawk kollha li qed jiġġieldu għad-dinjità għall-ħajja għal-libertà f'postijiet perikolużi ħafna fid-dinja aħna hawnhekk il kamra qatt ma sirna ninsew minn dan nies, forsi qegħdin il-bot ħafna minnha b'mod ġeografiku, però għandna qatt nieqfu niddefendu drittijiet umani tagħhom. Membri ta' dan il-Parlament għandhom jingħaqdu flimkien sabiex jiddefenduhom u meta umu bil-wifqaw nitkellmu M'għandniex ninsew il-ħabsin, ir-refuġġati fuq l-ibħra, m'għandniex ninsew li rridu niddefendu d-drittijiet tagħhom, m'għandniex ninsew l-omosessuali nqatlu f'ħafna pajjiżi, m'għandniex ninsew il-valuri li fuqhom hija mibnija l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna, Elena. Dak il-ħar diskors jibdan it-term terminu parlamentari se ngħaddu għal proċedura tal-KGI l-Onorevoli Farija. Grazzi ħafna, Sur President. Dawn se jkun l-aħħar diskors tiegħi f'dan l-emiċiklu nixtieq nirringrazzja għal kulħadd għal dak li għamiltu grazzi għal mod kif ħdimtu għal drittijiet umani dawn il-klawżoli ġodda taħt il-liġi kriminali tal-Brunei ġew ikkundannati mill-komunità internazzjonali dawn se jitlu fis-seħħ u issa se jkunu parti mill-liġi penali din hija xi ħaġa li ppruvaw jaħbu min-nies din hija xi ħaġa medjevali daħlu tħaġġir il-pina tal-mewt il-tuħ tal-idejn u saqajna għal serq id-dinja tikkundanna dawn il-prassi krudili fil-seklu 21 is-sultan għandu ħafna interessi ekonomiċi għandna nagħmlu sanzjonijiet għandna nissospendu ftehimiet ta' assoċjazzjoni Din hija sitwazzjoni inaċċettabbli u l-pajjiż għandu jirrispetta standards internazzjonali. Grazzi ħafna l-kelliema li jmiss. Meta jiena ġejt eletta fl-2014 jiena ddeċidejt li nkun il-vuċi tan nies li ma kellhomx vuċi u hawnhekk qiegħda mill-ġdid nitkellem qed nitkellem din pjattaforma straordinarja sabiex niddefendi d-drittijiet umani fuq livell dinji Jiena xxukjata illi sultan ta' Brunei ddeċida li jpoġġi l pira tal-mew tal-omosessualità l-adulterju. il pira tal-mew dejjem hija inaċċettabbli u għandna niġġilduha f'kull ċirkustanza, però s-sitwazzjoni hija partikolarment gravi għaliex tmur kontra n-nisa u hemm bajas tal-ġeneru ċertu individwi li ma jistgħux ikunu huma nfushom, ma jistgħux iħobbu l min iridu. Meta nitkellmu dwar sessiżmu u omofobija hawnhekk fl-Ewropa għandna niftakru li kwalunkwe qatt ta' diskriminazzjoni anke jekk jidher żgħir jikkontribwixxi għal klima globali ta' mibeda li jitwassal għal mewt ta' ħafna nies eh, jew minħabba vjolenza jew fidejn l-istat fl-Unjoni Ewropea u kull imkien għandna niġġieldu diskriminazzjoni għabbażi tal-ġeneru l orientazzjoni sesswali u nistaqsi li rappresentant oli sabiex tuża kwalunkwe kanal sabiex tisħaq mal-Brunei sabiex jirtira dawn il-liġijiet medjevali sabiex neliminaw il-pina kapitali f'dal pajjiż u kull imkien. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Miranda. Grazzi ħafna, Sur President. Parti mill-ħidma tiegħi fil-Parlament Ewropew kienet ukoll illi niddefendi drittijiet umani u nitkellem fisem dawk li m'għandhomx vuċi fl-Ewropa. Grazzi lil sinjura Mogherini wkoll għal kompromess fid-difiża tad dritt umani. Irridu eh, nikkondannaw dawn l-attakki fuq id-drittijiet umani irridu waqfu din il-diskriminazzjoni kullimkien fl-Ewropa wkoll. L-omofobija għandha bżonn li nġilduwa Jiena kuntenta li niddefendi l persuni LGBTI fil-Parlament qed niġġieldu għal-libertà, rispett tad-dinjità tal-bnedmin. Grazzi lill kollegi kollha għad-difiża tad-drittijiet umani. Dan huwa l-aħħar intervent tiegħi wkoll, però nispera nerġa' lura grazzi ħafna. L-Onorevoli Sosnierx. Qegħdin f'sala vojta qed nitkellmu lid dinja kollha jisna nistgħu nsolvu l-problemi kollha tad-dinja. X'inhu għalan ta' dawn ir-riżoluzzjonijiet kollha? Xejn aħna kellna din l-informazzjoni fuq is-Sultan tal-Brunei. Madana kollu irridu nivvotaw ċertu affarijiet li jirrigwardaw l-inna. Is-sultan tal-Brunei. Forsi għawa daqxejn iktar, daqstant naqra iktar importanti minn hekk. Nistgħu nagħmlu lista ħafna partijiet fid-dinja illi qed neħdu ħsiebhom anke din il-ġimgħa nistgħu nagħmlu lista jekk nagħmlu din il-lista s-sowda nistgħu biss neskludu xi żewġ stati membri biss ejjew forsi nagħmlu fattina mhux neħdu ħsieb id-dinja kollha. Is-sultan huwa qed jisma' lill-Parlament Ewropew u bagħad ittra l-bieraħ fejn meta pprova jippreżenta minn qabel il-pożizzjoni tiegħu. Onorevoli Kelly jekk joġi, nagħti l-kelma. Il-għamet nitkellmu dwar l-infrazzjoni ta' dritt tal-bnidem fil-Brunei dwar taħt il-qorti tiegħu ċertu kastigi huma ta' tortura, trattamenti degradanti bħala Brunei naf jafu dawn huma kollha projbiti mill-Konvenzjoni tal-Ġus Maquda kontra t tortura il-qorti penali tintroduċi l-pena kapitali u l omosesswalità hija punibbli wkoll billi wieħed jinqatel jiena niġi minn pajjiż bħal irlanda fejn il-2015 aħna konna l-ewwel pajjiż fid-dinja li nilegalizzaw l-iżwieġ bejn persuni tal-istess sess tolleranza importanti fid-dinja li ngħixu l-hum importanti li nimxu l qudiem u mhux lura u naċċertaw li d-drittijiet fundamentali tal-bniedem jiġu mħarsa jiena nħeġġeġ lill awtoritajiet tal-awtoritajiet biex jibidlu direzzjoni tagħhom jaċċertaw il-liġi tagħhom jikkonformaw mal-standards internazzjonali rispett tal-drittijiet fondamentali tal-bida ma jinsistu fuq id-dikriminalizzazzjoni tal-omosessualità u nispera u l-pajjiżi kollha fid-dinja ħajjibatu messaġġ xari lill-Brunei wkoll grazzi ħafna. Is-sur Polċa kif Grazzi, grazzi ħafna President, grazzi ħafna tal-li tajt nil kelma il-bidla tal-qorti tal-kodiċi kriminali fil-Brunaj wasal għal estremi tortura kontra n-nies, kontra l-persuni, dawn il-kastig drakoniku, l-amputazzjonijiet li persuni jinqatlu, jinħaġru, huma inimmaġinabbli fil- fil-dan il-seklu tal-lum u dawn il-bidliet huma iktar iktar qed jiġu implementati mill- siħeb tagħna s-sultan tal-Brunei ma nafx jgħid is-sultan fl-ittra tiegħu sur naħseb li s-sultan għandu jiċċara s-sitwazzjoni tiegħu għax ikun ipokrita jekk qed jibgħat itri lilna wara l-orġi kollha li jiena naqraw hemmhekk naħseb li huwa minnu illi fid-diskussjoni tagħna mal-ASEAN niftħu din il-kwistjoni għax il-drittijiet tal-bniedem huma xi ħaġa li niftaħru biha aħna bħala Parlament u aħna qed neħu gost li aħna qed niddiskutuhom. Għax jekk ma nagħmlux aħna minnħaj minnħaj diskutihom. Grazzi ħafna sur post special. Grazzi ħafna President, jiena xtaqt nirribatti għal kollega tal-Polonja tagħna illi tal-Polonja illi kien qed jiddubita ir-raġuni dwar li jsiru dawn id-dibattiti jiena fil-fatt Eh, nġi mill-Ċekoslovakkja, eks pajjiż komunista u ħafna ħbib dissidenti tiegħi qed jiġġieldu kontra l-komuniżmu minn dejjem qalu li japprezzaw ħafna dak li qed jgħid xi ħaġa l-appoġġ tagħhom minn xi ħadd mill-pajjiż tal-Punent u jappoġġaw l-appoġġ tagħhom għal dan. Jekk jogħġbok tinnegax li dan id-dibattitu huwa sinifikanti il-drittijiet tal-bniedem huma kunċett universali meħla aħna naqbżu għal persuni li jiġu persegwitati f'pajjiżi terzi jagħmel sens. Il-dissidenti ċeki japprezzaw ħafna il-politikanti tal-Vant kienu qed jappoġġawhom, kienu qegħdin u anke llum qed jiftakru wkoll il-laqat magħhom mal-President Franċiż ta' dak iż-żmien importanti ħafna li niddiskutu l-importanza tal-revoka tal-liġi ta' xarija. Grazzi ħafna. Usanna tal-proċedura tal-catch di għaj għal din il-proċedura għaddu l-kelma l-Sinjura Mogherini issa. Fit-tlieta ta' april il-Brunaj implementa l-ordni tal-orti kriminali fejn jinkludu affarijiet fost affarijiet oħra, amputazzjonijiet bdet b'mod um, bil ħagġar użda hemm ukoll applikazzjoni għall pina kapitali u tafu x'inhi l-pożizzjoni tagħna kontra l-pina kapitali fid-dinja kollha aħna nemnu illi m'hemm ebda ġustifikazzjoni għal din it-tip ta' dawn it-tip ta' sanzjonijiet ebda għat kriminali ma jiġġustifika t tortura l-amputazzjoni aħseb wara il-pena kapitali u l-ebda persuna manda għat tiġi kastigata għax tħobb persuna oħra dan il-sanzjonijiet qed japplikaw jikkostitwixxu infrazzjoni ta' ħafna mill-impenji internazzjonali jittieħdu mill-Brunei dar salam Dawn l-atti huma projbiti mill-Konvenzjoni kontra t-tortura u kontra kwalunkwe trattament inuman illi ġew iffirmati mill-pajjiż fl-2015. Dawn ukoll imorru kontra il- dikjarazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem tal-2012 huma infrazzjoni tal-, tal, tal, tal infrazzjoni dwar id-drittijiet tat-tfal u meta dakinhar meta ħabbarna tħabbar dan kollu aħna rribattejna flimkien mal-imsieħba kollha internazzjonali tagħna fosthom il- mixerba xilej tal-ġnus maquda aħna nistennew illi il-gvern issa tal-Brunei li jaċċerta l-implementazzjoni tal-ordni tal-kodiċi kriminali ikun konsistenti mad drittijiet u l-obbligi kollha li jittieħdu mill-pajjiż ikkonċernatu. Jiena naħseb li dan id-dibattitu huwa dibattitu importanti biex nenfasizzaw tali aspettattivi li għandna u ħana nistennaw l pajjiż li jżomm il-moratorju de facto dwar l-użu tal-pina kapitali nixtieq inżid li aħna qedna nsegwu dan il-każ għal diversi snin mhux biss ftit ġimgħat ilu li jenna nirbattu meta il-kodiċi kriminali ġie adottat sospendejna n negozjati mal-Brunei dwar dwar kooperazzjoni dwar partenarjat u minn dakinhar aħna ressaqna l-punt fil-laqat kollha fil-laqat annwali tagħna kollha anke fil-diskussjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u essenzjali issa li nipprevjenu tali applikazzjoni ta' tali sanzjonijiet. Allora net aħna ser nissokta nagħmel pressjoni bilateralment fuq l-awtoritajiet tal-Brunei direttament jew indirettament permezz tal istati membri u t-tieni ir-rappreżentant Iman Gilmer għad-drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea se jaħdem dwar dan aħna ser nissoktaw illi naħdmu flimkien fuq il-Kunsill tal-Ġus Magħquda partikolarment fil-reviżjoni perjodika fejn ikun hemm reviżjoni tal-Brunei u aħna nitkellmu wkoll dwar il-punt dwar il-msieħba tagħna tal-Asja għax dan ukoll jirrappreżenta impenn li jittieħdu li jittieħed fil-qafas tal-Asja. U dan ħajkolli l-opportunità li nagħmlu fil laqgħa li jmiss ta' Awwissu li ġej. Il-projbizzjoni ta' dawn it-tip ta' sanzjonijiet mhux qed nitkellmu biss dwar valuri Ewropej, dawn huma valuri universali imħadna minn persuni minn kull oriġini, kull fidi, kull twemmin fid-dinja kollha. Dawn huma drittijiet illi mhumiex għad-dispożizzjoni ta' kwalunkwe pajjiż jew ta' ta' ta' ta' kwalunkwe stat, dawn huma parti minn kull persuna u l-ebda stat ma jista' jċaħħat lil persuni minnhom. Qed nitkellmu dwar id-dinjità tal-persuni u ħana ħanissoktaw bħala Ewropa billi naħdmu għal din id-dinjità biex tiġi rispettata fid-dinja kollha u nibdew mill-Ewropa minħabba l-fatt li dan huwa l-aħħar debattitu tal-mandat tiegħek. Jiena forsi nista' ngħid kemmtejn iktar tard tista' nixtieq ningrazzja lil kulħadd kull waħda minnkom partikolarment ix-xogħol li għamilna fuq id-drittijiet tal-bniedem. Napprezza b'mod sħiħ dan, naħseb li kien produċenti għall-aħħar għax-xogħol tal-Unjoni Ewropea, d-diplomazija fid-dinja kollha u nistabilsu ukoll naqbel ma dawk li qalu nisperaw li fil-mandati li jmiss ikun hemm numru iktar ta' MEPs li jaħdmu flimkien fuq il-promozzjoni u d-difiża ta' drittijiet tal-bniedem fiħdan l-Ewropa u lil fid-dinja. Grazzi ħafna lil kulħadd. Grazie ħafna. Nasib li l applaus li aħna għadna kemm smajna jirrifletti għazantament ir rispet li għandna lejk, Signora Mogherini. Issa kien seba rezoluzzjonijiet mill-GUI, mill ifdd l-SND, il-PPE u l-ALDE. E u b'dek nista' nikkonkludi din id-diskussjoni u ser nivvotaw iktar tard Illum nixtieq naħtaf l-opportunità biex nirringrazzja lill kollegi kollha għall kooperazzjoni tagħhom matul dan il-mandat nixtieq nirringrazzja lis servizzi kollha għax-xogħol kollu illi għamlu għal dawk illi ħaj jerġaw jidħlu għal elezzjonijiet li sbaħ xoqat u le nisbaħ xoqat għal dak kollu li tkomplu soktaw tagħmlu nixtieq nirringrazzja lis servizzi kollha l-kollegi dawk kollha li jenu fosthom l-interpreti grazzi ħafna. U l-isbaħ xewqat il kulħadd u l-lejt it-tajjeb il kulħadd din is-seduta hija sospiża uh, sa nofsinhar grazzi. president Il-President. Is-seduta nistgħu nkomplu bis-seduta tagħna. Eżis kollegi, ħafna għanna nishtiqu nresqu ċertu simpatija lejn lejn il-vitmi tal-inċident tal, ġewwa Madeira u nresqu l-omor lill-familjari u ħbieb tal-vitmi ta' dak id-diżastru. U Nixtieq nirringrazzja l-servizzi ta' salvataġġ jekk jekk ġobkom jekk tistgħu xinqumu bil-wieqfa minuta silenzju. Sur Farija jekk joġbok. Grazzi ħafna President, eżis kollegi. Jiena kont tlabt biex nitkellem fil-bidu ta' din is-seduta biex nkun nista' nitkellem dwar din it-traġedja li l-President semma għadu kemm semma issa 29 ruħ tilfu ħajjithom kienet kien basta turisti Ġermaniżi hija traġedja li l-pajjiż tiegħi qatt mhu se jinsa l-każ. Mhux biss għat-telf tal-ħajja iżda wkoll minħabba l-fatt li wieħed mill-ar inċidenti li qatt ħadu u qatt saru f'Madeira f'perjodu perjodu daqstant importanti għalija fil- li warrandana għalina fil-Portugal nixtieq ngħid kemm kemm qed kemm qed jiddispjaċini u nispera li aħna bħala parlament nikunu nistgħu nibatu l-omur tagħna għal familjari tal-vittmi. Grazzi ħafna tal-minuta ta' silenzju. Grazzi ħafna kollega Farija. Ħanaddu għal l l-autoritet franċiżi talbu ir-revoka tal-immunità ta' Mari Christine Arnotu u dan indbat mill kumitat tal-Affarijiet Legali u kompetenti fil-każ u wara il-riżenja ta' Linda McEvan il-Parlament skont ir-regoli jieħu nota tal- battal tas siġġu mill-19 ta' April 2017 ħaj informa l awtoritet nazzjonali. Sinjuri, nagħti il kelma lill viċi President, is-Sinjura Mogherini. Grazzi ħafna, President, jina naf illi dan huwa ritwal li nitkellem qabel is-seduta. Iżda maħabba l-fatt li dini għal aħħar seduta tal-mandat tagħkom jiena xtaqt nesprimi fisem il-Kummissjoni kollha tiegħi u anka fisem il-Kunsill ukoll Ringrazzjament lil kull wieħed u waħda minnkom fil-gruppi politiċi kollha għal ħames snin ta' xogħol konġunt. Naħseb li aħna urejna li l-istituzzjonijiet tal-Ewropa jistgħu jaħdmu flimkien mod effettiv bir-rispett tal-awtonomija tal-istituzzjonijiet u b'rispett tal-opinjonijiet differenti. Nixtieq ringrazzja personalment lil dawk kollha illi ħadmu matul dawn il-ħames snin miegħi partikolarment fuq il-kwistjoni ta' CFSP, drittijiet tal-bniedem, u nishti li l-kull wet waħda minnkom l-isbaħ xoqqa tal-mandat li jmiss jew fil-ħajja tkunu fej tkunu tamlu tkunu qegħdin tagħmlu jiena naf biċċert li intom ħażommu l-Gburija Ewropea f'qalkom u fl-opinjoni tiegħi kull manna ftit xhur ta' mandat aħna ħan nipprovaw nibnu fuq ir-riżultati tajbin u fuq il-lezzjonijiet li ttieħdu fuq dawn il-ħames snin li ħdimna magħkom u nistennew bil-ħerqa biex naħdmu mal-membri ġodda tal-Parlament la darba l-Parlament iġdid ikun qed jibda x-xogħol tiegħu mill-Lulju li ġej. Grazzi ħafna l-isbaħ xewqat. Grazie Dank, Frau Kommissarin Mogherini. non è meno il fissam il camera ħafna la Mogherini nemmen stiamo ringraziando il-Kamra kollha kemmi nixtieq nirringrazzjak tax-xogħol li għamilt. U forsi ndunajt illi mill-aħħar seduta numru ta' kollegi xtaqu jitkellmu fuq kwistjonijiet illi mhumiex totalment konformi mar regoli l-ewwel nett. Żewġ kollegi nisa avviċinawni u talbu dwar biex jitkellmu ħantikom il-kelmu is-Sinjura Costa. Grazzi President, fil-qosor nixtieq ngħid illi llum hija l-ġurnata dinjija tas siti UNESCO u nixtiequ illum għall katedral ta' Notre Dame u l-Patrimonju Ewropew. Nixtieq infakkar li l-Parlament permezz tal-Parlament kellna sena li involvejna 35 miljun ċittadin dwar aspett ta' identità u aspett universali. Nixtieq nitkellem illi aħna ħallejna ħafna warajna għax aħna lokajna ċertu fondi fil-programmi kollha Ewropea, għandna aġenda għall kultura Ewropea u aħna għandna pjantazzjoni allokata lek. Naħseb illi dwar dan nixtieq nirringrazzja lil kollegi kollha 10 snin wara li ħanet minn dan il-Parlament naħseb li aħna nista' nkunu kburin illi aħna minna bidla sostanzjali fl-aspett kulturali edukattiv tal-Parlament. Nix nirringrazzja l-kollegi kollha il-President u anka il-rapport tajjeb li kellna mal-Kommissjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna kollega Kosted. Issa. Grazzi ħafna President. Kollegi. U grazzi ħafna tal- dawk, dawk kollha qegħdin jilbsu l-istilla safra u hija nota ta' tfakkir ta' anniversarju tal-ghetto tal-Varsavja, eluf, eluf tan nies li qed jilbsu din dan is-simbolu biex jgħidu qatt qatt iktar hija l-aħħar ġurnata ta' dan l-istess. Mandatu rridu niftakru l-anijiet ewlenin ta' din l-Ewropa li qed nippruvaw nibnu flimkien paċi u dinjità rispettiva jiena nixtieq illi il-koll intom tissoktaw tappoġġaw tali tali tali messaġġ kull fejn tkunu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nixtieq forsi nistaqsi jekk għandni xi points of order, għandu jkunu fil-fatt points of order. Naf il-numru ta' kollegi jixtiequ li jitkellmu, is-sur Kavata jekk jogħġbu. Grazzi ħafna Rainer, grazzi President tal-Parlament, kan kun konċis għax naf illi ma teħux gost illi nitawlu. ma tantx tkellimt f'dan il-Parlament tul dawn l-axħar 15-il sena u għet l-elettori tijaj illi jienħa naħdem għatih u jiena nispera li bla poċ tijak li nkun għamilt eżattament dan jina għed li ħajkun t-tielet terminu tijaj, dan huwa l-axħar terminu nishtiq nirringrazzjakom ingrazzjakom il-kol, President, inti inti inti inti inti tgħix fil-viċinat ta' Franza. Nixtieq ngħid li l-Ewropa ħatibqa' hemmhekk ħatibqa' fil-wiċċ ħatibqa' tissokta minkejja dawk illi jixtiequ illi l-Europa hija l-istess Europa li salvat il-numru ta' lut. L-Europa illi ħelset l-Europa mill-komunizmu, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Guzi Flauchmet, is-Slovak illi salva l ħajja tan-nies tal-ċtwal fil-gwerra li Vaklav Havel, Simon Vej, grazzi ħafna lilkom ilkoll talli jattuli, talli entuni biex insir ċittadin aħjar, aħjar milli kont preċedentement, anke dawk li kienu kontrija politikament. U minkejja dan kollu jiena qed nitlaq minn ċertu gratitudni lilkom, lilkom, lilkom u ser nżom f'qalbi il xogħol ix-xogħol li l lkoll nagħmlu kull fi spirtu ta' modestia. Grazzi ħafna. Is-Sur Peterle. Eżis kollegi, dawn huma l-aħħar deċiżjonijiet tagħna f'dan il-mandat u jiena nixtieq li nirringrazzjakom għal ħames snin ta' diversità ta' għaqda responsabilità tagħna illi l-Ewropa tinżamm maquda u nerġgħu nibnu Rotterdam u lejt it-tajjeb il kulħadd. kollega daqt il-Mount Organ. Vielen Dank, Herr Kollege Peterle. Wir kommen jetzt. Grazzi ħafna u issa nistgħu ngħaddu għal voti. L-ewwel punt fuq l-aġenda huwa ċ-Ċina għandna mozzjoni Missur Xojdrova. Signora Xojdrova fil-qosor Sur President l-emenda orali tagħna tal-premessa A ċ-Ċina esprimet interess fl-interess tal-liġi internazzjonali standards għad drittijiet tal-bniedem fl-iżvilupp tagħhom. Grazzi ħafna tal-appoġġ tiegħek. Għaw xi ħadd li oġġezzjona għall emendorali le nistgħu immexxu nistgħu ngħaddu reżoluzzjoni kollha kemm hija l-vot. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Dwar il-Kamerun għandna riżoluzzjoni konġunta minn min xi pajjiżi dawk favur. Kontra jastienu għad maddiċ. Dwar riżoluzzjoni kollha kemmi dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. Dwar il-Brunei għandna riżoluzzjoni konġunta minn ċertu gruppi emenda tnejn votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulat t vota votazzjoni maluqa. Maddiċ. Votazzjoni miftu. Parti t 2, favur, kontra, jastienu, għaddit. Emenda 3, boneminar, votazzjoni miftuħa. Kulat il-vota, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Premessa dejjem emenda wieħed dak favur. Kontra. Jastienu. Maddiċ. Premessa ġe. Or test oriġinali żewġ partijiet maqsum. L-ewwel parti favur. Kontra. Astensjoniet. Parti tnejn dak favur. Kontra. Jastienu. Għaddit. Rezoluzzjoni kollha kemm dak favur. Kontra. Jastienu. Għaddit. Naddu għal rapport Morejs. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulla tivvota malu għa. Għaddit naddu għal rapport tas Sur Balas u Signora Stevens tixtieq li titkellem. Għazis President, kollegi, Beqbil ma' regola wieħed disa paragrafu 4 tar regoli proċedurali jiena nixtieq li nipproponi li fisem il-grupp tiegħi li naġġornaw il-vot fuq ir-rapport bala dwar il-koordinament tas sigurtà soċjali għal seduta oħra. Dan huwa minħabba l-fatt li r-rapport għadu mhux lest għal vot fil-plenarja u li jekk nivvotaw illum ħana nfasizzaw biss id-diviżjonijiet li jeżistu Eh, fil-għaddi ħagġurnata ġurnata ta' din il-leġislatura jena nemmen li dan il-fajl li jitħalla miftuħ biex il-parlament li jmiss ikun jista' jesplora diversi aspetti biex il-parlament ikun jista' jagħti valur miżjut iċ-ċittadini. Jina nemmen li nista' not fuq l-appoġġ tagħkom biex nipposponu l-vot u nirringrazzjakom il-kol tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna kollega Stevens. Sur Balas jishtiq jitkellem, Sinjor Balas jishtiq jitkellem. Sur Balas, grazie ħafna Sur President. Din hija rikjesta li saret preċedentement saret nhar it-tnejn li kienet ġiet irrifjutata mill-Parlament u dan dan l-attentat ieħor mill-lemin biex biex jostakolaw x'korta dan kollu huwa ostakolu ta' vot demokratiku. Kellna d-diskussjoni diġà wasal iż-żmien biex nivvotaw issa u li nwaqfu l-Parlament li jivvota fuq xi ħaġa huwa importanti għax huwa mhux minnu għax id-drittijiet tal-ħaddiema huwa aktar importanti. Grazzi ħafna kollegi nistgħu immexxu għal mozzjoni tal-ECR votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni maluqa? Għaddit. Damit kommen wir zum Bericht Eickhout, Antrag 90, die vorläufige Einigung. Issa il-rapport ähm, ähm, il, Eickhout, <clears throat> votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd vota, Il-votazzjoni maluqa għaddit. Emenda 91 favur kontra stenzjoniet għaddit. L-ewwel qari tal-Parlament għal għanieħi sanaddu għal eh, rapport tal-Onorevoli Gġib eh, ftejn provvizorju. Eh, emenda 87 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa għaddit l-ewwel qari tal-Parlament bekk huwa mtemm. Issa ngħaddu għar-rapport Zjefka hawnhekk ftehim provizorju, emenda 41, emenda eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota il-votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-ewwel qari tal-Parlament bekk imtemm Issa naddu għal rapport tal-Onorevoli Regner. Hawnhekk ftehim provizorju wkoll emenda 340 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. <clears throat> Għaddiet. Issa naddu għal rapport Krasnodemski. U nibdew bl-emenda 32 u 48 votazzjoni nominali frimkien, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, Votazzjoni maluqa. Maddewx. 31 ċipi 1 favur kontra ta' dit. Emenda 33 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa. ditx. Emenda 6 u 13 favur kontra astensjonijiet maddewx. 31 CP2 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 34 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Ma ddiċ. Emenda u 31 ċipi 3 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 1 ċipi 1. Ma ta' ma, ma taqa eh, votazzjoni nominali, eh, emenda 35, kulħadd vota votazzjoni magħluqa. <clears throat> ma ddiċ, emenda 31 ċipi 4 favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 1 ċipi 2 d u 31 ċipi 5 d identiċi favur kontra astenzjonijiet għaddew emenda 36 taqqa emenda 37 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa ma' emenda 37 ċp6 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Wieħed ċp3 taqa. Emenda 38 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Il-votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 39 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. <clears throat> votazzjoni magħluqa. maddiċ. Emenda 29 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 40 eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa? Maddiċ. Emenda 31 CP7 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 42 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. <clears throat> Kulħadd vota, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda eh, 21 u 41 identiċi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa. Maddewx. 43 di, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Wieħed CP erba favur kontra astensjonijiet. u tletin CP 8 favur kontra astensjonijiet. Namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Naħseb illi għaddiet, pero mux kullħat e vota b'mod Kulħadd ivota votazzjoni magħluqa? Għaddiet. Emenda 31 ċipi disa nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? Għaddiet. 44 <clears throat> <clears throat> taqa 31 ċipi 10 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. 31 ċipi 11, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħati vota, votazzjoni maluqa. Għaddit. 45, votazzjoni nominali. Le, Le, tajba, ma taqax din l-emenda. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 45. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. Wieħed ċP ħamsa favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. Wieħed u tlettun ċP 10 favur kontra astensjonijiet għaddit. Wieħed ċP 6 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. ma ddiċ. 31 ċipi 11, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota, il-votazzjoni maluqa. Għaddit. 47, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota, votazzjoni maluqa. Ma 46 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? Ma ddiċ. Wieħed CP7 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda 31 CP12 favur kontra astenzjonijiet għaddit il-proposta tal kummissjoni kif ini emendata a votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, Kulħadd vota il-votazzjoni maluqa għaddit l-ewwel qari tal-Parlament bekk u nagħlquh. Issa ngħaddu għar-rapport Luke għandna ftejn provviżorju. Uh, votazzjoni nominali emenda numru 2, numru 2, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota votazzjoni maluqa. <clears throat> Għaddit l-ewwel qari tal-Parlament, mbagħad għandna rapport ieħor tal-Onorevoli Lukke ftejn provizorju, votazzjoni nominali fuq l-emenda numru 2, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota <clears throat> votazzjoni magħluqa. Għaddiet, emenda numru 3. Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni favur kontra astensjonijiet. Għaddiet. L-ewwel qari tal-Parlament bekk eh, nal-oħ. Issa naddu għal rapport Fernandez u Gualtieri. il eh, signora Mogherini fisem il-Kommissjoni tixtieq titkellem fuq dan. President, permettuli l-ewwel net nirringrazzja lill-rapporter Fernandez u Gualtieri għal xogħol eċellenti fuq dan il-dossier u anki lill-Komitati ECON u Budgets u anki l-Komitati associati u Shadows għal xogħol kostruttiv tagħhom bi żmien limitati dan il din l-awla appoġġat kontinwament il-pożizzjonijiet tal-Kummissjoni fuq il-budget u l-Komissjoni tilqa il ftehim bejn il-koleġislaturi u tixtieq tajt illi kif ġi maqbul fit-trialogi mingħajr preġudizzju għal kol konsil fuq il stabilità u tkabbir mill-kontribuzzjoni ta' stati u banki banek nazjonali fil-plattaformi eh, għandhom eh, jikwalifikaw bħala waħda mill-miżuri skont l-artikoli 159 tar-regolament tal-Kunsill 1466 ta' 97 u regolament 1467 Eh, slash 67. <clears throat> Skont il-patta stabilità u tkabbir, kummissjoni set tikkonsidera eh, l-aġġornamenti fuq l-istess trattament tal-IFSI biex jiġu applikati flessibilità eh, għall-InvestEU bħala bħala program ta' successjoni għal il-programm preċedenti. Grazie. Grazie, signora Mogherini. Il-għanna l-emenda 42 buġu ekon favur kontra għaddit. bekk l-emendi jiġu sostituiti u issa votaw fuq il-proposta tal kommissjoni Kuħati vota pro il-votazzjoni maluqa għaddit. L-ewwel qari tal-Parlament bekk eh, jingħala. Issa għaddu għal rapport tal-Onorevoli Kluna u nekku għandna eh, rapport provizorju, votazzjoni nominali, emenda 63, votazzjoni maluqa, kulħadd eh, kulħadd vota votazzjoni maluqa għaddiet. Issa naddu għal rapport Tang, anke għonek għan ftejn provizorju. Emenda numru 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa. <clears throat> Għaddiet. Anke hawnhekk l-ewwel għarri tal-Parlament huwa maluq u issa nissamaw minn nivutaw fuq il-rapport ta' Sinjura Gerling Eh, għanna għawnek u kolftejn provizorju, emenda numru 44, votazzjoni nominali, kluħat vota, votazzjoni maluqa. Għaddit l-ewwel għaret tal-Parlament bekku Maluqa. Essa għaddu għal rapport tal-Onorevoli Langen, anke hawnhekk għaw ftehim provizorju, emenda numru 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħati vota, votazzjoni maluqa Essa bekk eh, għaddit l-ewwel qari tal-Parlament huwa malu issa rapporta Sur Hubner hawnhekk ftejn provizorju, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivota, eh, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa ngħaddu għar-rapport Sander anke hawnhekk għandna ftehim provizorju emenda numru tnejn votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota il-votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-ewwel qaribek magħluq. Issa naddu għal riżoluzzjoni fuq il-negozjati mal-Konsil Kommissjoni fuq il-dritta inkjesta tal-Parlament Ewropew, proposta legislativa favur kontra astenzjonijiet għaddit. U biex nalqu naddu issa għal riżoluzzjoni fuq il-qafas tal-Unjoni Ewropea komplut fuq il-interferenti eh, indokrini. Il-votazzjoni miftuħa fuq l-emenda numru 2. Kolħat vota votazzjoni maluqa għaddit. Issa l-emenda numru 7 f'żewġ partit, l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddit it-tieni parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda numru 4, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. <clears throat> Għaddit, emenda numru 5, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Ma ditx, emenda numru 1, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda numru 3 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kollegi, l-astro issa għall-aħħar votazzjoni assolutament nishtenni nirringrazzja għal kulħadd għal kooperazzjoni tagħkom f'dawn il-ħames snin. Grazzi anki għal fatti li intkom aċċettajtu anki meta nagħmel żball u ħfirtuli u nitlob skuża naturalment li l-kollegi u nittama nauguralkom lejt it-tajjeb u kampanja elettorali jekk intkom kandidati u kifat ħafna kifat anki wara l-attentat ta' terrorizmu fi Strasburgu dina hija ġlida ta' idejat u pożizzjonijiet politika per memx dubju illi aħna fil-fat għan aħna politika demokratika u mux, eh, mux eh, idejat kontra. Mela biex nalqu, meta tinala il-votazzjoni, il-votazzjoni miftuħa fuq il-relazzjoni kolla kemmi, kolħat vota, il-votazzjoni maluqa, għaddit. Alles Gute. Danke Ihnen auch. So today it is possibly most Illum forsi huwa diffiċli għaliex għaw ħafna kollegi li jridu jgħidu eh, iselmu u jawguraw. Però jiena nixtieq li intkom biex tejnu anki l-fat li aħna votajna malajr titilqu mill-emiċiklu b'silenzju u kemm jista' jkun malajr biex inkunu nistgħu ngħaddu għall-ispjegazzjonijiet tal-vot. So, wir werden dann wieder dazu übergehen, dass wir einige Kollegen. Mela. Passoltu. Ħaniftaħ il ħanibda najat il-persuni bisimhom biex e- e- e- joħorġu Karas, Prust, Kaspari, Bullman biex toħorġu mill-aktar kmini possibli mill-aktar malajr Castaldo.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 So, wir kommen zu den Stimmerklärungen. Mela, nibdew issa bl-spiegazzjonijiet tal-vot. Nibdew bil rapport Mezzola, nisimaw minn anti Signora Forenza. Dan kommen wir zum Bericht von Herrn Kollegen. Miexaw, melissa naddu għal-rapport Eichhout. Mela Jek joġobkom. Gue, Onorevoli Scholz, Onorevoli Scholz. So, ich darf jetzt Herrn Kollegen Zuschnir. Mumisch et jisimaw. Scholtness. Jena votajt kontra għaliex ma nifimx il-loġika ta' din il-proposta jekk ikun hemm vettura emissjoni zero tot darbtej. Imma ma jeżistux dawn il-vetturi emissjoni zero. Fil-fatt. Hija ipotezi biss, din hija direttiva illi e, e, miex eh, direttiva responsabli. Ma tamirx sens. Kif nistaw eh, ikolna fil-prassi vetturi bħal dawn. Mhumiex possibbli. Mhux bekk illi l-ambjent se jibbenefika. Il-vetturi elettriċi ma jagħmlux emissjonijiet fejn isuqu imma jamlu joħolqu emissjonijiet fil-power station. Allora ma jagħmilx sens illi noħorġu bi flotta ta' eh, vetturi elettriċi. Umbatem il-problema tal-batteriji u tal-materjali li eh, huma e, mibnijin bih il-batterije. Dawna miex ħaġa responsabli. Fil-fat, nkunu edin għawnek nirriskjaw nimminaw issu tal- eh, tal-karozzi fl-Europa. Issa naddu għal spiegazzjoni tal-vot fuq ir-rapport ġib. Matthews. Grazzi President meta din il-miżura eh, imbdiet jina ma uġbitnix. Kif huwa spiss tipiku hawnhekk tkellimna fuq iktar ċentralizzazzjoni, iktar kontroll, iktar infurzar rigorus mis-settur u f'dan il-każ b'mod partikolari kona qed nagħmlu enfasi fuq il-vetturi elettriċi biex innaqsu l-emissjonijiet. Però jekk l-ekonomija ħadra għal mitna hija illi ma nafux kif se tiżviluppa il-teknoloġija u għal politiċi li jippruvaw jiddettaw kif it-teknoloġija u kif l-industrija għanda tiżviluppa ma jagħmilx sens. Allura jiena kuntent ħafna li wara ħafna xogħol ma' rapporteur u ma' shadows aħna irnexxina illi dan fil-fatt din il-proposta hija ħafna iktar flessibbli qed nagħmlu ħafna inqas enfasi fuq vetturi elettriċi u qed nippermettu bekk illi l-teknoloġija tiżviluppa b'mod autonomu. Grazzi. Bekk għalaqna eh, fuq il-rapport eh, gġib issa skjerka strumenti digitali u proċedura fil-liġi eh, ta' soċjetà. Matthews, Jiena naħseb illi dinja hija kwistjoni importanti ħafna u importanti li l-kumpaniji li jixtiequ jagħmlu eh, kummerċ uh, transkonfinali u dawk li jridu jagħmlu anki elettronikament fuq l-internet għandhom ikunu liberi mingħajr limitazzjonijiet u minar ma jkun hemm ħadd li prova jwaqqaf il kompetizzjoni internazzjonali. Fl-industrija tal-pubblikazzjoni aħna nagħmlu ħafna e-books kulħadd jista' joħodhom u jħallas u din il-miżura illi eh, jagħmlu aktar faċli li l-kumpaniji kun jistgħu jagħmlu dan il-kummerċ fuq l-internet hija importanti specialment eh, illi neħu neċessita illi fil-fatt fizikament wieħed irid immur pajjiż ieħor. Il-punt tal-internet huwa propju da. Grazzi President. Vielen Dank, Herr Kollege Matthews. Grazie ħafna l-Sur Matthews. Issa ngħaddu għar rapport Regner, konverżjonijiet mergers u diviżjonijiet transkonfinali u mill-ġdid is-Sur Matthews. Grazzi ħafna Sur President mill-ġdid jiena nixtieq nitkellem dwar il-ħtieġa għal kummerċ internazzjonali u kif dan ikun ħieles jiena kuntent li ngħid illi eh, dan qed isir iktar faċli meta kienna din miżura kellna ħafna restrizzjonijiet fuq il-kumpaniji li jridu juru li ma kinux qed jagħmlu ċertu affarijiet qabel jistgħu jimxu l-qoddim, però jiena kuntent li ngħid li f'dal każ mhux qed naraw dan kollu dan huwa pass importanti għall kummerċ internazzjonali fl-Unjoni Ewropea dan isaħħar l-ekonomija jgħin l-impjiegi u jgħin il-fejn bejn il-, Nazzjonijiet u dinja xi ħaġa tajba, grazzi ħafna sur President. Grazzi l-Sur Matthews. Issa ngħaddu għal rapport ieħor tal-Krasnodebski e Fond Ewropa Divisa. is Jurek. Grazzi ħafna. <coughs> <coughs> <coughs> nistgħu naraw is-sistema u politika fil-budget. Dan mhux xi pass kbir il qudiem però huwa pass fid-direzzjoni tajba. Aħna u hekk qegħdin Eh, però nfasslu triq għal armat Ewropew di mhix direzzjoni tajba. Hemm l-Alleanza Nord Atlantika. Irridu nsaħħu l kwistjoni fuq livell politiku. Il-kooperazzjoni Ewropeja hekk trid tfisser ma rridux minflok nibnu armata Ewropea. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Forenza. Grazzi ħafna President, jina votajt kontra bis-saħħa din ir-riżoluzzjoni għax inħoss li l-Unjoni Ewropea għandha tbiddel id-direzzjoni tagħha tagħti bidu għal proċess ta' unifikazzjoni għal difiża tal-ħajja tal-persuni mhux biex tħares il-frontieri tagħha għax minħabba da din ir-riżoluzzjoni ħanerġgħu nagħmlu. Jiena nemmen mod sħiħ illi l-Ewropa qiegħda tirriskja illi tinnawfraġa dal-boħra fil-Mediterran fejn naraw ħafna ħajjiet li qegħdin jiġu perikolati ħafna vittmi. Nemmen li l-Unjoni Ewropea għandha tiffinanzja lil persuni tiġġieled kontra l-faqar u żżid l-aħjar sistema fiskali Ewropea progressiva. Ġifieri jiena nemmen illi jekk aħna jekk ħanoqogħdu nfittxu illi jkollna armata Ewropea ħanneħħu r-riżorsi fil-ġieda kontra l-ugwaljanza u jekk u għal darboħra ħankunu qegħdin nibnu Ewropa għabbażi tal-frontiera mhux għabbażi tal-akkoljenza. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lis Signora Forenza. Issa ngħaddu għar rapport Tang divulgazzjonijiet relatati ma' investimenti sostenibbli u riski għas-sostenibilità. L-Onorevoli Mayor. Grazzi, Sur President. Naħseb jiena l-aħħar eh, Ingliża li titkellem f'din is-sessjoni lill-Kamra, però naħseb li mhux l-aħħar waħda għal dejjem. Ma nistgħux nagħmlu profitt minn fuq il-ftit u ninsew il-konsegwenzi bħala MP tal-Labor jiena nixtieq li eh, il flus joħolqu soċjetà aktar ġusta il-votazzjoni tal-lum huwa essenzjali fl-isforzi tagħna sabiex nimxu qudiem l-aġenda tal-iżvilupp sostenibbli dan huwa fl-interess ta' kulħadd. Il-karburant fossili li niġġes mhux investiment stabbli lanqas illi nużaw eżempju il-xogħol tat-tfal il-kumpaniji ta' assigurazzjoni ma jridux jikkonsidraw biss ir-ritorn tal-investiment, però jridu jikkonsidraw ukoll eżempju il-korruzzjoni, il-differenza fil-pagi. L-Ewropa trid tiddefendi l ħafna mhux il-ftit. Grazzi ħafna, Sinjura Mayor. Nissa naddu għal spiegazzjoni waħda tal- il-proposta dwar id-drittijiet tal-Parlament sur Pospixil. Grazzi ħafna, President, kont għax Fil-fat hija ħaġa ta' baranama eh, li sissa qatt m'għandniex linja gwida implementattiva dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament. Aħna provajna niksbu tali dritt matul dan il-mandat iżda sfortunatament departi tal-Kummissjoni iżda wkoll departi tal-Kunsill ftit kien hemm reazzjoni sal-ħarifa tas-sena l-oħra dawn ir-reazzjonijiet kienu pjuttost negattivi kien hemm raġuni dwar il-għala m'għandniex nadottaw xi ħaġa ta' dan it-tip jiena nispera li fil-leġislatura li jmiss il-Parlament ikun jista' jaħdem flimkien mal-Kummissjoni mal-Kummissjoni biex jindirizza din il-problema, ċew li ma jkollna ebda riżoluzzjoni dwar drittijiet tal-inkjesta tal-Parlament. Naħseb li dan huwa rwol importanti tal-Parlament li tisir b'mod effikaċi, grazzi ħafna. Grazzi ħafna sul post Imem xiktar explanations of vote and żewġ spjegazzjonijiet dwar il-qafas il tal-copyright dwar l-endocrine disruptors, is-sur Farija. Grazzi ħafna President. L-endocrine disruptors Hemm biżejjed evidenza l il-ġurnata li mmur itmur lura 20 sena dwar it-tossiċità tagħhom. Dawn huma sustanzi li fil-fatt huma ta' barra minn hawn u preżenti evidenti u sissa jitlu fil-ġisem u minn dakinhar kien hemm avviċinament ad hoc iżda dan kien avviċinament Illi kien nieqes minn dik il-valutazzjoni orizzontali biex jinturaw il-perikli assoċjati b'dawn is-sustanzi. Meta nitkellmu dwar il-maġġor parti tal- iktar sustanzi tidħol f'kuntat magħhom iktar hemm periklu u din hija ħasra għax hawnhekk qed nitkellmu dwar xampuż affarijiet hekk oġġetti tal-iġene personali affarijiet ta' kuljum u bekk il-bżonn illi għandna inni projbixxuhom ħafna drabi laqas nafu x'inhu huma l-mekkaniżmi li huma eh, għaskapitu kemm hu negattiv l-effett fuq il-ġisem ta' dawn is-sustanzi u jiena ħassejt li l-kwestjonijiet sanitarji huma daqstant importanti fil-dan il-Parlament. Is-sur Soxjirz. Grazzi ħafna dawn is-sustanzi li jagħmlulna ħafna ħsara forsi xi ħadd li jixtieq jien jagħmel intervent min iktar aħjar minn hekk. Għadna ma minna xejn mill-Brexit, l-Ingliżi jridu l-istess regolamenti, ma jridux eh, ma jridux ikun hemm teħid deċiżjonijiet il-xelluk se jitlef postum dalwaqt se jitilfu l-poter ma nafx eżattament x'inhu huma s-suċċessi ta' din il-Kamra illi iwasslu għat titjib ta' dawn ir-regolamenti. Naħseb irridu noħolqu ċertu grupp ta' klijentela anzjani li ma jistgħux jirriproduċu. Qed nippruvaw nesportaw dan l-istrument fid-dinja kollha ngħidulhom li jridu jkunu bħalna. Naħseb li l-Unjoni Ewropea hija l-Unjoni Ewropea li għandha tiġi eliminata minn dan. Grazzi ħafna. Zum Entschließungsantrag endokrine Disruptor. Għalaqna l-explanations of vote fuq l-interferenti endokrinali kol ma tem dikerazzjoni tar-rapport ta' mezzola nagħti il kelma lill-Onorevoli Forenza. Grazzi ħafna President anka tal-komprensjoni jiena votajt kontra ir-riżoluzzjoni mezzo għax nħassejt illi l-Unjoni Ewropea għandha bżonn illi issalva mhux illi tkompli għandha bżonn twaqqaf il-konnessjoni tagħha mal-Libja, pajjiż ċertu tim jiena nemmen il-pajjiż tiegħi għandu jieqaf bil-politika ta' persekuzzjoni, kriminalizzazzjoni gvern illi xorta waħda jibqa illi qed jivvota tali direttiva kontra il-bastimenti mediterranja naħseb illi jiena gurija illi għaddejt ċertu żmien fuq l-Open Arms NGO illi qed issalva l-ħajja. Fl-aħħar mill-aħħar dan huwa l-aħħar intervent tiegħi fil-plenarja nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għax dawn l-aħħar ħames snin. Tallimt ħafna nispera li għamilt id-dover tiegħi u nista' nirrappreżenta l-aħħar minn l-aħħar forza politika għax eh, biex l-innu tal-tifkir ikun tal-istess, jinstema l-istess għal kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Forenza. Nosalna għatmil tas seduta il-minuti ħajkunu disponibbli napprovaw il-minuti jekk m'hemmx iktar oġġezzjonijiet nistgħu ir-reżoluzzjonijiet jiġu trasmetti din hija l-aħħar seduta nissuġġerixxi li aħna sa napprovaw il-minuti ta' din is-seduta bħala biqbil mal-regola wieħed disa' tnejn oġġezzjonijiet b'hekk il-minuti huma approvati u b'hekk nixtieqilkom l-aħjar l-isbaħ xewqa tis-servizzi. Allen äh, frohe Ostern u einen gesegneten Heimweg und ähm, vielleicht in alter. Nixtieq l-isbaħ vjaġġ tajjeb il kulħadd u narakom fil-Parlament il-ġdid. Grazzi ħafna. Is-seduta hija ġurnata.